Liebe kollegin, liebe Kollegen, liebe Gäste. Kollegi, mistiedna. Nishti nibdew b'dew laqa tagħna għanassa. Għalhekk jekk jiġobkom sibu postkom. U forsi tħallu il-konverzazzjonijiet privati għal moment ieħor. Tajjeb wisq. Malajr mortu f'poskom tajjeb. Mela, l-ewwel ħanamlu il-punt numru 13, ġifieri ir-rapport tal-Unjoni Ewropea fuq il-koerenza tal-politika. Għall-iżvilupp tal-2011. Ir-rapporter għal din l-opinjoni hija l-Onorevoli Costello. U nixtieq naddilkom il-kelma ħalli, naddilha l-kelma ħalli nibdew. Grazzi, Signora President. Nishtiq najt li bħala membru li għadni ġdida tal-Parlament din hija l-ewwel opinjoni eh, jew l-ewwel darba li qed naġixxi f'din il-kapaċità għalhekk nixtieq nir eh, nirringrazzja lis segretarjat tal impigi u tal-iżvilupp kif ukoll l-istaff tiegħi tal-għajnuna li tawni eh, fil-ħidma tiegħi. L-adozzjoni fl-2005 tal-konsensus tal-Ewropew għall-izvilup jagħmel obbligu għal politiki kollha li jaffettwaw il-pajjiżi eh, tal-iżvilupp. U irridu jieħdu il-politika tal-iżvilupp f'konsiderazzjoni. U il-politika tal izvilup u għajnuna waħda ma tindirizzax il-problemi kollha ta' dawn il pajis li qegħdin jiżviluppaw. Fil-fatt il-PECD ġirim msaħħa aktar bidħul fis-seħ tal ċattat tal-Lisbona fl 2010 l-artiklu 208 jgħid li l-Unjoni għandha tikkonsidra l-anijiet tal-kooperazzjoni tal-iżvilupp kif ukoll fil-politiki li timplementa li jista' jkun li jaffettwaw pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Għalek dan la bozz ta' opinjoni jgħid li il-klawzola soċjali ta' artiklu 9 kif ukoll it-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jgħid li fid-definizzjoni u l-implementazzjoni tal-politika u l-azzjoni l-Unjoni trid tikkonsidra rekwiżiti li ma marbuta mal-promozzjoni ta' livell oli ta' impjiegi l-garanzija ta' ħarsin soċjali adegwat kif ukoll livell oli ta' edukazzjoni taħriġ u ħarsin tal-saħħa tal-bniedem dan japplika kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll eh, barra mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tinfas anzi l-opinjoni, la bozza l-opinjoni tixtieq tassigura li dispożizzjonijiet soċjali jiġu implementati kif suppost, kif ukoll jiġu ikun hemm monitoraġġ tagħhom u jaraw jekk ikun hemm bżonn l-infurzar tinkoraġixxi wkoll il-Kummissjoni li tagħmel eh, dispożizzjonijiet vinkolanti fuq dawn l-standards kif ukoll segwi il-miri ta' eh, impjieg produttiv, partikolarment għan-nisa u zaza. Irrid ikun hemm ugwaljanza bejn sessi kif ukoll mm, rispett tad drittijiet tal-ħaddiema. Irrid ikun hemm l-obbligi ta' CSR vinkolanti kif ukoll il-bżonn li jem jiġu stabiliti eh, punti fokali tal-PCD per anka f'pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Kif ukoll intejbu l-iskambju ta' informazzjoni, speċjalment fuq kwistjonijiet li jidru li huma in mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, l-użu eh, ta' inklużjoni soċjali tal-kera jew ta' stazzjoni titlob lill kummissjoni permezz ħidma tagħha tal-EEAS Eh, biex tagħmel dan kollu fil-politika soċjali tagħha. Titlob li kummissjoni biex tinkludi bħala parti mill-evalwazzjoni regolari tal-impatt l-impatt tal leġislazzjoni anke fuq pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea. Teġġeġ il-Kummissjoni u l-Istati membri biex jagħtu aktar attenzjoni l-parteċipazzjoni u integrazzjoni tal-migranti partikolarment eh, f'dawk il-pajjiżi li jirċivuhom, kif ukoll id-drittijiet soċjali jistgħu jiċċaqlqu minn pajjiż għal ieħor. Fl-aħħar titlob li l-Kummissjoni biex jagħmlu dialogu soċjali ma' organizzazzjonijiet mhux tal-Unjoni l unjoni Ewropea tax-xogħol u it-trade unions fuq l-implementazzjoni ta' standard soċjali. Kien hemm xi punti li xtaqt inżid dwar opinjoni mill- eh, Iżda minħabba il-mandat tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali ħsibt li forsi jkun aħjar li jkun inkluż fil-qafas ġenerali ta' rizoluzzjoni u l-punti li naħsibt li forsi nistaw ninkluduhom u rridu naraw nistaw xinkludu għom jew le huma il-bżonn li jkun hemm aktar impenn politiku mill-Kummissjoni, il-President Kunsill permezz tal-PCD, kif ukoll il-bżonn li niformalizzaw un waqfu proċedura tal elmenti biex inneħħu il- ir-riżultati li forsi jistgħu jagħmlu ħsara tal-politika tal-Kummissjoni iżda bħalma qed dan jista' jiġi trattat fl-emendi għar-rapport u mhux sempliċement mill-Kumitat tal-Politika Soċjali. Għalek din hija opinjoni li rezervament hija qasira u għalek jiena verament nilqa jekk nirċievi kummenti u suġġerimenti minn il-membri. Grazzi. Fien Dank. Um, Grazzi ħafna. Grazzi lilek bħala rapporter. Iva fil-fat hemm numru limitat ta' izda jek jekk naħdmu flimkien mal-kollegi jiena ċerta li din ħatkun opinjoni tajba. Ħaniftaħ id-dibattitu issa. Is-Sur Bulon ħajtkellem l-ewwel. Grazzi, Sinjura President, jiena xtaqt ngħid l rapporter li mandux ikolla xi problemi minnaħa tagħna b'din l-ewwel opinjoni tagħha. Hemm ċertu punti li nistgħu naqblu fuqhom. it-tradizzjoni dejjem kienet li l-Unjoni Ewropea meta tagħti lajnuna rilevanti lil postijiet fejn id-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati jew fil-qasam soċjali inkunu nistaw eh, nwaslu l-valuri soċjali tagħna u l-kwistjonijiet kollha li aħna qegħdin naħdmu fuqhom fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll nkunu nistaw nassiguraw li daw jistgħu jiġu trasposti x'imkien ieħor. Jiġifieri fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, pereżempju. Issa biex immorru lura l-kriterju soċjali u l-standards dawn huma suġġetti li fl-aħħar ġranet aħna diskutejnijom dwar ir-rapport tas Sr. Steinex kien anka responsabilta soċjali. U il-kwissjoni kollha kemm mita x'qegħdin nagħmlu f'dak il-qasam. Pala kelliem għal PPE, Sajdilkom li l-2015 ħajkun tkun is-sena tal-Unjoni Ewropea l-Iżvilupp u permezz ta' dan ir-rapport kif ukoll inizjattivi tal-ġejjini jiena nista' nappoġġa l-ideat li ippreżentatilna ir-rapporter. U aħna ħanadulkom ħanadulek l-elementi tagħna kemm jista' jkun malajr, grazzi ħafna. Grazzi. Sur Bulon. Min qed nara ħadd ieħor jixtieq jitkellem. Ħanerġa' nittawwal għaw xi ħadd jixtieq jitkellem. Jider li le? Iżdanna l-Komissjoni, ovvjament. Signora Dopjazova, ħanadilek il-kelma. U wara naddi il-kelma lura l-rapporter. Grazzi, Signora President. Jina xtaqt nir-ringrazzjakom għal suġġerimenti aħna naħsbu li huma eh, utli ħafna ħanħdu nota ta' dawn il-punti u forsi xi punti xi risposta naqriżet id-dettaljata eh, fuq dawn il-punti, pereżempju l-istabilment ta' koerenza soċjali fċertu il-punti ta' kontatt fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw palissa qegħdin neżaminaw kif nistgħu nagħmlu id-dialgu ma' pajjiżi msieħba tagħna li jinkludu aktar kwistjonijiet ta' PCD kif ukoll qegħdin nippruvaw insaħħu r-rwol ta' delegazzjonijiet bħala hubs għal eh, feedback li joħroġ mill-PCD u dan inkludu wkoll kwistjonijiet soċjali. U ma diġà qed jagħmlu dan iżda nixtiequ nagħtuhom aktar riżorsi u nagħtuhom aktar informazzjoni fuq il-kwistjoni fuq l-aġenda sabiex ikunu jistaw iġibu lura aktar informazzjoni fuq l-impatt fuq il-pajizi fuq il-punti dwar l-evalwazzjoni tal-impatt fuq il-leġizlazzjoni fuq pajjiżi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea mill-2009 fil-fatt fil-linji gwida tal-Komissjoni fuq l-evalwazzjoni tal-impatt diġà kien hemm rekwiżit li ħarsu lejn l-impatt f'pajjiżi terzi inkluż pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. U dan ovvjament jinkludi wkoll l-impatt soċjali. Sissa il-prattika ma tantx tat attenzjoni fuq il-punti li ħarġu fl-2009 għal dawn il-kwistjonijiet għal raġunijiet prattiċi għaliex ħafna minnhom sissa inbdew taħt il-lini gwida ta' qabel. Iżda jiena nittama li dalwaqt nagħmlu iżjed progress fuq dan. Issa l-kumplament. Hemm punt ieħor fuq id-dialogu ma' organizzazzjonijiet ta' xogħol mhux tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Unions. il Riċentement ġiet adottata komunikazzjoni minn ħadd tal-Kummissjoni biex inżidu id-dialogu bbażat fuq l-imsieħba f'ċertu pajjiżi u dan inkludi wkoll il-soċjetà ċivili inkluż il-trade unions u organizzazzjonijiet oħra. Nispera li b'dan il-mod weġibt il-mistoqsijiet tagħkom u nistara biħar għal inkomplu fuq dan grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissjoni. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter. Signor Costello. Um, so you can begin, yeah? Thank you, Chairperson, and uh, thank you for those. Grazzi, Signora President, grazzi ta' dawn il-kummenti palma semmejt dinija l-ewwel darba li jiena um, stajt rapport u l-esperjenza kienet waħda interessanti ħafna sissa. Nirringrazzja l-PPE għal suġġerimenti tagħhom kif ukoll l appoġġ li tawna għal prinċipji ġenerali jiena qed nistenna bil-ħerqa li naħdem flimkien mal-partijiet kollha u kwalunkwe partijiet li xtiequ jibatuna l-emendi tagħhom u jiena lesta li nemmen id-diskussjonijiet. Jiena nista' nifhem li hemm eh, skala ta' ħin naqra stretta għal dawk li huma l-emendi iżda jiena nemmen li hija opinjoni zaħira iżda waħda importanti wa importanti li l-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jagħmel stqarrija b'saħħitha ħafna dwar il-PCD. U jina verament grata u kuntenta li kelli l-opportunità li nistanejn f'dan il-qasam. Ja, vielen Dank, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Äh, das ist äh, eine wichtige Frage, ähm, dass wir hier... Għandek raġun din hija kwistjoni importanti irridu nitrattaw il-kwistjonijiet soċjali. U inti tal-Shadow Rapporters eh, l-iskadenza għall-emendi se tkun il-21 ta' ġunju, t 2-21 ta' ġunju fl-ofsenar. U hekk joġobkom, ibatunna l-emendi bl-Inglis għaliex forsi ma nkun għax mhux ħankunu nistgħu nitraduċu l-emendi minħabba l-pressjoni ta' żmien. Iġviri, għamlu hekk ħalli nkunu nistgħu nittrattaw fil-kumitat. Mbaħt fil-5 ta' Lulju se tittieħed deċiżjoni fuq l-emendi proposti. Namlu dan fl-10 ta' Lulju. Mbagħad naddu għal il-Kumitat eh, tal-Iżvilupp. Mela nista' nagħlaq dan il-punt, issa nimxu pass lura fuq l-aġenda tagħna u ngħaddu għal punt numru 12. Ġifieri ismiħ pubbliku tagħna u ħanibdew ħissa. Għalek mela, ħammorru pass lura. Ħanaddi l-kelma lis-Sinjura Bastos li hija rapporter fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-li ġejtu hawnhekk għal dan is-smieħ fuq l-istatut għal eh, impriża mutwa Ewropej jiena rapporter fuq dan ir-rapport. U jiena naħseb li huwa tal-interess li nisimgħu li nisimgħu lill-esperti li qablu li jiġu biex jisimgħuna biex jitkellmuna. U jiena nittama li dak li se jgħidu huma se jtejjeb il-ħidma li għanna qoddimna f'dan il-qasam. l mutwi għandhom storja twila fl-istat xertu stati membri fil-waqt li foħrajn għaqas bis jeżistu. F'Ċipru, fir repubblika ċeka, l-Estonja, l-Litwanja, Slovakkja dawn ma jeżistux. Iżda dan m'għandux iwaqqafna milli noħorġu eh, Ewropea fuq dawn it-tip ta' imprizi. Anzi, kważi kważi huwa argument tajjeb biex nkomplu mexru qudiem din it-tip ta' leġizlazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Hemm ċertu pajjiżi li għandhom esperjenza li ilha mijiet ta' snin jistgħu jgħinu eh, pajjiżi oħra li forsi m'għandhomx din l-esperjenza pożittiva. U jekk inħarsu lejn il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq l-Istatut, nixtieq infakkar li fl-1992 il-Kummissjoni Ewropea preżentat abbozz ta' regolament fuq statut għall-impriża mutwa Ewropea li sfortunatament imbagħad ġiet irtirata fl-2006 għaliex ma kienx sar ma kien sar ebda progress leġislattiv. Minn barra dan, Fi stati membri differenti li fil fat għandhom din it-tip ta' qasam dinamiku sar progress. 25% fis-suq tal-assigurazzjonijiet. U um, daw ma naħsibx li ma ċifri nistgħu ninjorawhom għal dik li hija l-prijorità li rridu nagħtu lis-suq intern u kif jopera. Għalek, fl-abbozza l-opinjoni tijaj, jiena enfasizzajt raġunijiet ewlenin għalfejn għanna nadottaw dawn l-imprizi mutwi bħala eh, strumenti legali li permettunna li nmexxu qudiem is-suq intern kif ukoll sabiex inkunu nistgħu noperaw fl-istess tip ta' kondizjonijiet ma' forom oħra ta' kumpaniji. F'din il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali, kif ukoll l-sfidi għal dak li hija s-sostenibilità u l-kopertura li l-iskemi ta' protezzjoni soċjali jagħtu fi stati membri, kif ukoll ir-rwol li l-ekonomija soċjali għandu jkollha f'pajjiżna u ir-rwol ta' dawn l-imprizi mutwi għandhom fl-ekonomija tal-Unjoni hemm bżonn reali għal dan l-istatut. U huwa għalhekk li dan ir-rapport qed jiġi diskuss hawnhekk fil-Kumitat tal-Impjiegi. Hija l-kompetenza tagħna fuq kollox li nittrattaw qasam tant importanti u il-Kumitat Legali qed jitratta ir-rapport iddettaljat fuq dan. Dan huwa aspett importanti għas-suq tax-xogħol. U għalhekk jiena naħseb li verament irridu nimxu l-qoddim dan ir rapport minn perspettiva ta' impjiegi. Mela ħa għafaw għalissa. Ovvjament jiena nixtieq ngħaddi il-kelma issa l-kellima tagħna. U nixtieq nir-ringrazzjom tal-edinaw. Grazzi l-sur Andrek li huwa president tal-Maċif, u sur Pedro Black da Silva li huwa il-kap tal-AIM eh, il-grupp ta' ħidma fuq il-mutwi. U jina nipretendi li huma ħajħorġu b'xi kontribuzzjonijiet utli ħafna għal ħidma tagħna flimkien. Grazzi ħafna rapporter. Inti għada kif semmejt li għanna tlet esperti. Ma tantx għanna ħin. Għalek jekk joġobkom titkellmu xizjiet minn 10 minuti. Umbat, wara, wara dibattiti, tistaw eh, tirrispondu għal mistoqsijiet li jisirulkom minnaħat tal-membri. Mela, fuq il-lista tiegħi għandi l-Sur Gerard Antrek l-ewwel li huwa il-President tal-Grupp Maċif. U naddi l-kelma lilek. 10 minuti. Grazzi, Sinjura President. Rapporteur, Sinjuri. Nishtiq ringrazzjakom tal-istedina ta'kom li għal boħra turi l-interess li qed juri il-Parlament Ewropew. Fil-qasam tal-imprizi mutwi. Dinja xi ħaġa li ħafna minnkom ilkom tasbu fuqha Fit tentattiv twil tagħna nippruvaw niksbu statut ta' eh, impriża mutwa Ewropea, il-Parlament wera l-appoġġ kemm il-darba bejn l-2005 u l-2007 kien hemm riżoluzzjoni differenti, u mbagħad fl-2010 kien hemm żqarrija miktuba bil-miktub, u mbagħad fl-2011 adottaw rapport fuq l-impriżi mutwi fil-seklu 21 li dan il-kumitat bdieħ. Tajna attenzjoni wkoll għal eh, dak li ħareġ mill-Kummissjoni Ewropea fir-rapport ta' Barnier. Iżda dan is-settur jifhem li twila qabel ma nkunu nistgħu nassigurawlhom ġejjin fil-Ewropa. Eh, Fil-kriżi soċjali u finanzjarja li għandna fl-Ewropa aħna nafu l-istituzzjonijiet Ewropej jixtiequ jippromovu kull forma ta' ħolqien ta' impjiegi kif ukoll ta' intrapriża eh, għax dawn joħol wkoll ġit u tkabbir. U f'dan il-periodu diffiċli l-imprizi mutu juru il solidità finanzjarja u il-modell imprenditorjali jista' jikontribwixxi biex joħloq valur ekonomiku u iżomma l-anijiet ta' l-Istrateġija Ewropa 2020 ġvi strateġija għal kompetittività intelligenti e, eh, sostenibli u inklusiva. Aħna manna ebda dubju fuq Eh, l-intraprizi multi u li huma jistaw eh, jista' jkollhom il-lodot neċessarja l-iżvilupp tagħhom. Mela, għalek u għalek li jiena bħala president tal-grupp maċif għan nitkellem dwar il-punti speċifiċi tal-intraprizi fil-suq Ewropew kif ukoll nirrappreżenta l-interessi tal-inprizi mutwi ġema u għalek jina favur statut ta' eh, impriża mutwa Ewropea li tiffaċilita l-kompetitività anka fuq livell Ewropew. Il-maċif hija organizzazzjoni ġiet stabilita fl-1960 peress li kienet eh, assigurat soċieta eh, ta' assigurazzjoni mutwa. Aħna m'għandniex azzjonisti u m'għandniex kapital imħallas kwalunkwe eċċess ma, jirġax jiġi allokat iżda jirġa jiġi investit biex iżom il-prezzijiet baxxi. Dan ifisser li nistaw noħolqu eh, ekwita tagħna stess nevitaw l-ispekulazzjoni kif ukoll nevitaw l-użu ħażin ta' effetti eh, ta' pressjoni il-persuna li assigurata hija wkoll persuna li qed tassigura għalhekk il-membri ta' impriża mutwa huma ehm, assigurati u qed jassiguraw ma stess. Dan huwa ċirklu ta' solidarjetà li jgħin ir-responsabiltajiet ta' kulħadd bħala persuna, eh, klient, rappreżentanti u inkella xi ħadd li huwa parti minn proġett mutu. Eh, persuna tfisser vot, u aħna ma naħdmux għal profitt u il profitt ninvestu għom lura fl-intrapriza u s-servizzi tagħha. Ġri min għandu xi dubju li dawn il-prinċipju ma skont l ta' Ewropa 2020. Franza hija waħda mill-postijiet ewlenin fejn hemm eh, dawn it-tip ta' imprizi flimkien mal-Ġermanja, Belġu, Spanja, l-Italja, l-Olanda, l-Ingilterra u oħrajn li forsi jaħdmu fuq skala iżgħar. u dan juri diversità ta' din it-tip ta' impriża mutwa fl-Ewropa. U minn dawn is-6000 eh, eh, soċjetà tal-assigurazzjoni fl-Ewropa madwar 3000 jew 3500 huma mutwi. Din id-diversità ma waqfitx minn l-imprizi mutwi li jiltaqgħu bejniethom biex isibu definizzjoni waħda u il-prinċipji li għadni kif semmejt. Issa skużani jekk ħan nibqan nħambaq fuq il-maċif, iżda aħna għandna skala sinifikattiva, aħna kumpanija kbira. Aħna natu assigurazzjoni fuq ħsara, fuq is-saħħa, fuq il-servizzi bankari, fuq it-tfaddil kif ukoll eh, servizzi ta' assigurazzjoni tal-ħajja u dawn it-tip ta' imprizi mutwi jistaw jamlu biss assigurazzjoni u eh, skemi ta' tfaddil ta' pensjoni u dan b'differenza eh, minn pajzi per minn pajzi bħal Renju Unit per eżempju fejn eh, jista' jkun hemm kumpaniji wkoll ta' l-ilma u servizzi oħra ta' trasport per eżempju. Għana xieqna fasidżaw li il-pajizi japprezzaw li fejn huma qegħdin iwarbu minn nofs qed jidħlu il-kumpaniji mutwi fl-interess tal-komunità. Dawn il-kumpaniji jimpjegaw 9,000 eh, persuna u għandhom fatturat ta' 5.7 biljun euro. U fi Franza, per eżempju, bħala qasam, 200 biljun euro ta' Eh, ta' turnover. U jihdu ħsib 60% tal-assigurazzjoni tal-karozzi u 55% tal-assigurazzjoni tad-djar. Ġwi, għawek qed nitkellmu dwar 160 miljun ċittadin fil-qasam tas-saħħa u dan juri kemm aħna importanti eh, fis-suq U kullimkien fl-Europa kien hemm ħassejna l-effett tal-kompetizzjoni, saturazzjoni tas-suq, eh, xkil ekonomiċi u fiskali u finanzjarji u dan wassal għal dawn tip ta' imprizi li jiżviluppaw. Fl-2007 kena 811 fil-waqt li fl-2007 dawn naqsu għal 587 Eh, kienem eh, ftit mergers biex nipruvaw nevitaw li jispiċċaw dawn l-imprizi mutwi. U eh, l-Ingilterra u Spanja u anzi il-kumpaniji franċiżi pruvaw joħol u struttura li tippermettilhom jaqdu flimkien dawn l-imprizi mutwi. U hekk twildet is-soċjetà SGM. Il-Maċif organizzat eh, alleanzi eh, biftejim ma' settur bankarju, anka dik li għal-assigurazzjoni u fi Franza ħna ħdimna ma, ma bank kooperattiv kbir ħafna l-BPCE kif ukoll mal ehm, mal-kumpanija ta' assigurazzjoni, mal-grupp ta' kumpanija ta' assigurazzjoni AG2R. L-SGAM SFI eh, Sferen twaqfet fl-2010 u għanda żewġ atturi importanti mal majf u l-Matmut li l-lum il-ġurnata għandhom aktar minn 10 biljun euro f-turnover. U issa ħloqna SGAM oħra fil-qasam tas saħħa u pensjonijiet u dan fiħdan l-organizzazzjoni maċif. U fil-klima ekonomiku ta' bħalissa dan jipromovi il-mergers u fi Franza l-imprizi għandhom eh, l-odot legali biex jaqdu grupp imma da ma jeżistix fuq livell Ewropew Jekk ma jixtuq jiżviluppaw eh, fuq livell transkonfinali, il-fatt li ma jizistux dawn l-odot hija anomalija u tarħabat il-kompetizzjoni. L-iżvilupp tal-grupp maċi fuq eh, livell Ewropew u il-pass li Issa aħna bdejna eh, bl-entużjażmu, iżda sibna ħafna ostakli aħna u rejna li aħna lesti li nkomplu mxin u d-dim, iżda kena naraw li marajni mannix l-odot neċessarji. L-iżvilupp Ewropew tal-maċif huwa bbażat fuq tliet affarijiet. Parzjalment aħna waqafna f'Polonja, waqafna ruħna f'Polonja, Spanja u Portugal biex nappoġġaw il kumpaniji hemmhekk. Għamna kooperazzjonijiet mal-Eurezza, mal divk e mal-Europol fl-Italja u il-PNV fil-Belġu zajna u koll il facilita ta' l-libertà li wieħed jipprovdi s-servizzi. F'dawn it-tliet sitwazzjonijiet aħna sibna li il-ħidma miex kompluta u li memx vettur legali tajjeb li permettinna li namlu l-istrateġija Ewropea tagħna, pereżempju waħda mis-sussidjarji tagħna kella timbidel u issir kumpanija Ewropea sabiex tkun tista' twettaq wieħed mill-proġetti tagħna. Issa għanna naċċettaw li l-istituzzjonijiet Ewropej jirrifjutaw li jarfu in-natura speċifika tal-imprizi mutwi tagħna? u jatuna lodot li fil-realtà ma jilqaw xal bżonnijiet tagħna skont l-istruttura ta' impriża mutwa aħna nħossu li l-mudell imprenditorjali għandu jiġi appoġġat bħal kwalunkwe mudell ieħor. Statut ta' impriża mutwa Ewropea għandha tilħaq għal bżonnijiet ta' grupp mutwi bħal eh, maċef jew inkella il bżonnijiet tal-qasam kollu kemm hu. Nixtieq infakkarkom il-soċjetajiet mut fil-lum ġurnata m'għandhomx vettur legali li jippermettilhom li jistabilixxu eh, kumpanija mutwa fuq livell Ewropew bħalissa jew inkella grupp f'dimensjoni Ewropea u huwa bija biss għodda li tippermetti eh, il-taħdim u l-gvernanza eh, kif suppost ħatina l-fiduċa biex inkunu nistaw nizviluppaw fl-Europa. Jekk ix eh, eh, impriża mutwa Ewropeja jew waħda ta' SGM, eh, il-problemi probabbilment ħajkunu l-istess għal firxat kbira ta' dawn it-tip ta' orta imprizi. L-istatut ta' impriża mutwa Ewropea għandha tiffaċilita li jiġu flimkien il-gruppi u joħorġu ċertu atturi sabiex ikonna għafas e, fakultattiv li huwa komuni għal kulħadd. L-abbozz ta' impriża mutwa Ewropea li ġiet imħejja mill-qasam mutwu fl-Ewropa bbażat fuq il-mod komuni ta' operata dawn it-tip ta' kumpaniji. U aħna nħossu li statut għal impriża mutu Ewropea xi ħaġa li għandha ssir issa u aħna naħdmu taħt l-istess liġi u taħt l-istess xkil bħal kwalunkwe intrapriża oħra. Aħna ma neħdux sussidi għax din hija perċezzjoni ħażina il-President tajt li l-kellim biex jikonkludi. Nixtieq nżid punt wieħed meta niġu għad distorsjoni tal-kompetizzjoni bil-wasla ta' leġizlazzjoni ġdida u eh, insolvenza, solvability 2, li konna l-ħjar struttura hija xi ħaġa importanti. Qed niskellem fuq id-direttiva tal-2009 Solvability 2 din hija l-ewwel darba li għandna prinċipju eh, eh, bħala prinċipju impriża jew grupp mutu fl-artiklu 212 Iżda huma biss il-kumpaniji Ewropej u kooperativi Ewropej li huma rikonoxxuti bħala grupp fl-istatut għal din it-tip ta' eh, impriża mutwa li għandha nieqes huwa ħidma sabiex inżidu eh, l-ekwità tagħna stess. Skużani, tajt il-President, għandna naqra problema. Jekk ħaddu miżejjed il-kollegi ta' bżilhom, nista' nagħtik nofs minuti żied mhux aktar. Mela, għan ikkonkludi, jina nista nifhem il-problema tiegħek, imma jina ħsib li tajtuni 12 minuta. L-Ewropa tinsab fi kriżi u m'għandix tinjora dan is-settur li jagħti eh, huwa sors ta' impiegi u tkabbiru meta niskellin fuq dan nixtieq nenfasizza l parlament li dawn l-impjiegi huma eh, ma jistawx jiġu mċaqalqa minn posta liħor, jew modifiċi ħafna, u dan huwa importanti huma sors ta' valur ekonomiku, ehm, rikezza soċjali u aħna konxi ta' valuri reali u mhux spekulazzjoni bħala intrapriża u aħna urejna li aħna sodi u nħossu li l-ħidma li ssir minn dawn it-tip ta' imprizi eh, tagħti il-valur tagħha. skużaw tal-li domt iż Mela, eh, Iva, jina rrid noqgħod nagħti każ tal-ħin dan huwa x-xogħol tiegħi tant għandna aġenda mimlija daq żbajda u huwa għalhekk li kelli nwaqfek jiena iva inti prezentazzjoni aħna qed naraw li jintkom għandkom xi ħaġa bil-miktub, ġifieri tistgħu tqasmu. Mela, għalek um, meta mbagħad il-membri tal-kumitat jirċievu il-kummenti tiegħek ikunu jistgħu jaqraw il-punti li inti ħallejt barra. L-ewwel se ngħaddi l mikrofonu lis-Segretarjat Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' eh, assigurazzjoni mutwa u kooperattivi ta' assigurazzjoni fl-Ewropa. Forsi inti tista' tagħtina spjegazzjoni ħanatik 10 minuti. Għax jekk le jispiċaw jiddej u n nies u vera tkun ħasra. Mikrofonu. Apologies. Uh, I'm going to express myself in English. Grazie ħafna. Jiena se nitkellem bl inglis Uh, coming back to uh, Monsieur Andrek and I share Sir Andrek, Jiena naqbel miegħu naqbel mal-fatt li huwa vera kien grat għall-istedina waħna wkoll vera il-qajna din l-istedina waħna nappoġġaw l-Parlament Ewropew. U matul dawn l-ħart 10 snin eh, eh, il- dawn l-intraprizi mutwi ġew msemmija illum ukoll eh, kien hemm eh, eżempju wkoll kien hemm konferenza ta' f'Settembru dan huwa eżempju li l-Parlament Ewropew huwa konxju tar rwol ta' dan is-settur tal- assigurazzjoni mutwa aħna organizzazzjoni fl-Europa aħna aħna eh, nassiguraw b'mod mutwu għal kooperativi natu eh, kontratti l-entitajiet privati li eh, jgħamlu n-negozju tagħhom skont ir-rekwiżiti għall-assigurazzjoni dana ma jfissirx li dawna ma ux attivitajiet ta' assigurazzjoni li tradizzjonalment kienu kienet assigurazzjoni soċjali il iċ-ċittadin qed ħarisin ħafna affarijiet bħala assigurazzjoni soċjali, il-ċittadin għandu bżonn din it-tip ta' assigurazzjoni għalhekk vera ħaġa tajba li eh, qed ikollna dibattitu hawnhekk f'dan il-kumitat. Iva diġa nataw il-ċifri il-prinċipali iktar minn 3000 ta' 6.000 ehm, kumpaniji tal-assigurazzjoni huma assigurazzjoni mutwi bi sem ta' suq ta' xi 25% fl-Unjoni Ewropea 150-160-170 u ehm, diffiċli li aħna niksbuhom eh, dawn eh, diffiċli li aħna ikolna dawn u xi 3.000 ħaddiema impjegati il model ta' negozju tal dan l-sograzzjoni mutwa u kooperativa xi ħaġa attrajenti, attrajent eh, ukoll fil-kuntest mikroekonomiku peress li dan huwa bbażat fuq il-fatt li huwa viċin ħafna l-membru u għalek mħafna prassi demokratiċi danna jiffoka fuq il-membru u jipoġġi il-bżonniet u l-preferenzi tal-membri fl-ewwel pożizzjoni kif diġa tilkom dina vera eh, xi ħaġa perfetta li ġiet minn flok l-assigurazzjoni soċjali, ħaġa vera tajba ċittadini. Mbagħad hemm vantaġġi ekonomiċi għal l-eżistenza parallela ta' tip ta' PLC u eh, tipi mutwi u kooperativi fl-Europa dawn it-tipi differenti ta' assigurazzjoni eh, tkattir fil-modelli tal-assigurazzjoni dan huwa importanti ħafna ċittadini issu l-ekonomija u fl-aħħar mill-aħħar kif qedtilkom għaċ-ċittadin eh, Ewropew. Hemm xi speċifiċitajiet ta' din l-assigurazzjoni hemm xi ħut minnhom li għaw taħt il-membri, il-gvern, il membri il gvern memx eh, azzjonisti imma involuti impazjenti li qed jistennew li ikun hemm xi tkattir fi data limis tal-ħlasijiet għalhekk eh, umbat il-vizjoni ma tkunx daqsek fuq medda qasira ta' żmien hemm governanza speċifika li hija bażata fuq rappreżentazzjoni tal-membri hemm eh, karti tal-bilanċ u din l-istruttura speċifika u hemm mm, l-essenza tal-kapital tal-isma u um, ftit rizorsi propri bris u fri u kol talbiet l-membri minħabba s-solidarieta u huma għandhom l-istruttura speċifika tal-spots eh, tal-spejjeż għax m'għandhomx dawn jwarbu l-flus sabiex iħallsu id-dividendi huma peress li huma qrib ħafna l ċittadin lill-membri, lill-poplu, lil dawk li jgħixu, jaħdmu u, e, u Eh, jamlu l-affarijiet dejjem dawn huma affarijiet eh, vera tajbin mill filosofija il-qafas legali dawn huma differenti ħafna fost 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea nkella eh, bejn il-xi 16, 17, 18 l-istat membru fejn din l-assigurazzjoni mutwa teżisti imma dwar l-affarijiet li huma komuni. Minn dawna hemm xi sfidi li joħorġu pereżempju l-finanzjament, dawna ma jistawx, dawna ma jixuqux li jispiċaw fi swieq kapitali, speċjalment il-finanzjament ta' tkabbir. It-tieni punt, il-limiti, il-limiti għall-attivitajiet transkonfinali li jissaw jikunu għemmek minħabba restrizzjonijiet fil- l-opportunitajiet ta' finanzjament, unbat restrizzjonijiet biex ikun hemm amalgamazzjoni fuq livell nazzjonali jew b'mod transkonfinali. Mbagħad il-bżonn li jkun hemm sussidjarji li ġew waqfa minn flok ma jkun hemm l-involviment ta' membri barranin u kif il xi kultant il-mudell ma jeżistix jew huwa projbit f'xi pajjiżi partikolari l-ħolqien tal-gruppi huwa inqas possibbli għalihom mill mill-PLCs smajna l-eżempju minn sur Andrek dwar il-possibilità nazzjonali li jinħolqu dawn il-gruppi mutwi fi Franza. U ovvjaw dan huwa rifless mill-fatt li l-modell mutwu ma jeżistix fi ħafna stati membri għam il-kwistjoni ta' rikonoxxament fuq livell Ewropew. Sur Bastos ukoll, is sinjura Bastos ukoll tkellmet dwar dan il-punt fil-istqarrija li għamlet fil-bidu dwar id-differenzi bejn dan is-settur. Il-kwistjoni huma komuni, l-isfidi huma komuni. Imma jkolli ngħid li mhux dawn l-isfidi kollha imsemmija huma konsidrati mill mutwi bħala problemi jew sfidi hemm min jara l possibiltajiet minn ma eh, jiddejjax minn min dawna jew minħabba l-fat li għandhom ftit interessi transkonfinali, minħabba l-fat li huma jassiguraw fuq livell lokali jew inkella jaraw soluzzjonijiet possibbli fi oqsma legali oħrajn, parzjalment minħabba id-differenza fil-formuli nazzjonali, fit-tradizzjonijiet nazzjonali, fl-approċ nazzjonali li l-affarijiet ikunu mutwi, u mbagħad dawn id-differenzi kollha jwasslu għal kunċett li ħafna tweġibiet, ħafna ħtiġiet, ħafna preferenzi jeżistu fis-settur. Għalhekk hemm is-sejħar e għas-soluzzjonijiet u għalhekk dissejħa sejħa hija differenti hemm min jixtieq li jkun hemm statut Ewropew li wara kollox dan ġie infassal l-ewwel qabel kollox mill-Kummissjoni Ewropea u mbagħad mill-organizzazzjonijiet differenti u eh, dawna kellhom dawn l-isfidi qudiem għajnejhom Il-lan ta' dan l-abbozz ta' test kien sabiex jiġu indirizzati l-sfidi li normalment jeżistu fl-Europa bejn il-kumpaniji tal-mutwi, dawna fil-intraprizi mutwa fi setturi differenti, per esempio, ta' s-saxħa jew foqsma oħrajn, minn qed jitlob li jkun hemm statuti dwar l impreprisa mutwa u hemm qed jitlob li jinsolvu xi mill-kwistjonijiet li jiena qajmijiet. Ovvjament ma nistax jina nidħol fiktar dettali minħabba l-fat li mandiġ bizzejet ħin jina semmejtom bħala ehm, punti ek fil-qosor imma ovvjament aħna l li natu iktar informazzjoni fuq kull punt. Pala taqsira, Mux sen kun nistanati taqsira aħjar tal-awturi tal-studio li sar is-sena l-oħra, studio li sar mill-Komitat Ampik għonek ta' dan il-Parlament. L-awturi sabu li hemm bażi ekonomika b'saħħitha sabiex dawn il-kumpaniji mutwi jeżistu. U jiena qed nifhem li dan qed jiġi diskuss fis-settur bankarju f'din l-awla wkoll u ġifieri li l-istruttura bankarja Ewropea teħtieġ id-diversità. Istess soluzzjoni wkoll qed hemmhekk għas-settur tas-assigurazzjoni. Mbagħad kas eh, b'saħħtu mikroekonomiku eh, għal dawn l intrapriżi mutwa hemm ħafna li ċittadini li qed jażlu dawn l-imprizi mm, sabiex ikun hemm eh, ugwaljanza assigurazzjoni, kura tas-saħħa, servizzi differenti li dawn jiġu assigurati. Mbagħad fil-futur is-servizz qed jagħti qed jgħidan fil-futur se jkun hemm iktar bżonn għall kumpaniji li għandhom responsabilità soċjali bbażata responsabilità soċjali msejsa fil- l-idejat ta' din il-kampanija ġifiri dawna eh, u koll se jikkonforma ma l-anijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea. L-awturi taw tlet rekomandazzjonijiet, l-ewel rekomandazzjoni, taw rekomandazzjoni l-ilna, l-setturi. Għanna bżonu jena naqbel li intejbu l-prodotti tana u u koll li eh, Naddu il-messaċ ta' l-importanza ta' dawn l-imprizi t-tini puntu dan u indarazzat lejn leġislaturi nazzjonali, Ewropej u kif ukoll politiċi sabiex ikun hemm livell indaqs li jinħoloq għalhekk il-fatturi li e, ixeklu il dawn il-kumpaniji dawna jitneħħu kemm jista' jkun imbagħad fuq livell Ewropew dawn irridu jiġu rikonoxxuti b'mod aħjar u ovvjament hawnhekk jiena mhux qed nipprova nikkonvinċi lilkom għax naf li jintkom taqblu imma Hemm sejba li fuq livell Ewropew dawn rridu jiġu rikonoxxuti b'mod aħjar bħala attur distint u importanti fis-soċjetà tagħna. Sinjura Ċer, sena laqgħu. bravo pour euh, le timing. Euh, Grazzi, zammejt eżattament mal-ħin. L-aħħar kellim huwa Sur Pedro Blake da Silva, li huwa il-President tal-AIM l-Assoċjazzjoni Internazzjonali dwar il-mutwi. Jina, skużani ma ma smajt il-prezentazzjoni tijak, Sur Black. Signora Pervanx Beres, President tal-Kumitat tal-Impjegi u l-Affarijiet Soċjali, membri tal-Parlament Ewropew, Signori. Fisem li għajem. U fuq livell personali u koll jena nishtiq nirringrazzjakom tal-li stedintuna għawnek f'din il-Kamra ta' Demokrazija Ewropea biex nipprezenta il-valuri li tant inna nġildu għal jom il-kwistjoni li natuhom maktar dinjità permezz ta' statut fis-soċjetà Ewropea. Huwa unur li nkun preżenti hawnhekk u li niddiskuti din il-kwistjoni. Issa ser nitkellem bl-Ingliż jgħid il-kellim. Għaliex ilha nitkellem bl-Ingliż f'bosta laqat għal ħafna snin. And Europe's culture. Mutuals are at the origin of Europe's social system and are Il-mutwi huma parti mis din is-sistema U jekk l-Ewropa hija l-bennina tal-soċjetà tal-punent, il-modell soċjali kien eżempju għal dinja moderna. L-Unjoni Ewropea kella tirġi fil-pajjiżi Ewropej kollha illi ħarsu d-demokrazija, libertà u idea ta' stat ta' benessri welfare state fejn l-idea differenti tal-istati membri kunu parti mir-rikkezza tagħha mhux midjufija tagħha u fejn il-persuni ikunu lan aħari wara l-impenji u l-politika. Il-modell soċjali Ewropew għandu lan illi jeleb inugwaljanzi soċjali u ħtiġijiet soċjali b'mod partikolari il-prinċipju li biex jinkiseb dan il-lan huwa dwar is-solidarjetà. Solidarjetà jaff fil-qalba tas-sistema tal-kultura tagħna. Il-mutwali u intom il-mutu u intom żgur tafu huma imprizi irri operaw skont il-prinċipju tal-autogovernanza, huma organizzazzjonijiet bla profit U fil-rigward ta' selezzjoni ta' riskju il-mutwi huma mexxija mill-membri tagħhom finanzjati mis-solidarjetà il-mutwi għandhom lan li jtejbu l-kundizzjonijiet soċjali taċ-ċittadini u tal-komunitajiet jew permezz tal-kopertura ta' skemi ta' benessri jew kella biex jiżguraw eh, proprjetà fost l-oħrajn. Il-mutwi li huma attivi fis-settur tal-protezzjoni soċjali koperti mill-AIM illum jirrappreżentaw aktar minn 160 biljun ċittadin. Mardux ninsew illi il-mutwi huma mammot ta' kif wieħed jeżerċita iċ-ċittadinanza attiva fejn iċ-ċittadini jerfaw il-pis biex jgħinu jew jgħinu biex jgħinu lilhom infushom. Jiġifieri, ir-responsabilità illi jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet soċjali tagħhom u jkopru il-riski soċjali tagħhom b'mod modern u sostenibbli. X'hemm bżonn ta' aktar meta naraw dan? L-istudju tal-Parlament Ewropew dwar il-wol tal-imprizi mutwi jikkonkludi li l-mutwi għandhom valur ta' solidarjetà u l-azzjonisti għandhom ruol ewlieni hawnhekk. Jintqal ukoll illi biex jinżammu sistemi ta' protezzjoni illi wieħed ikun jista' jiflaħ jħallasom f'konformità mal-anijiet ta' trattati hemm ħtieġa biex ikun hemm operaturi ekonomiċi li għandhom responsabilità soċjali li tinsab fil-qofol tal-organizzazzjonijiet tagħhom. Apparti minn hekk, rapport jgħid ukoll illi il mudell tan-negozju tal-mutwi huwa apprezzat ukoll mill- L-iktar hawnhekk fi żmien ta' kriżi jena ngħid li l-mutwi huma għodda ta' stabilta. Għalhekk din hija opportunità unika għall-Istati membri u għall-istituzzjonijiet Ewropej biex iħeġġu dan il-mudell tal-mutwi bħala mod kif jappoġġaw l-iżvilupp sostenibbli fl-Ewropa għalhekk il-mutwi għandhom ruol importanti fil-setturi soċjali. Iżda il-mutwi u kol jitħlu perfettament u ma' attur importanti u kol fil-Istrateġija Ewropa 2020. Iżda mxaħġa oħra parti dan. L-Istrateġija Ewropa 2020 tadotta tkabbir sostenibli u għaqli il-mutwi fil-qofol tagħhom fil-ġeni tagħhom għandhom is-solidarjetà. It-kattir tiegħu dejjem kien tkattir jew tkabbir inklusiv. Kif qalu l-kollegi qabli, jider li l-kostruzzjoni tal-Ewropa bħal donna nsiet il-mutwi, infatti l-ebda trattat ma jsemmi il-modell tal-mutwi, forsi minħabba dan il-libertà ta' servizzi u libertà ta' establishment li huma żewġ pilastri bażiċi tal-prinċipji ekonomiċi Ewropej ma japplikawx minnhom infushom jew mhumiex adattati għal bosta raġunijiet għal mutwi tagħna nazzjonali biex dawn joffru servizzi f'pajjiżi oħra Ewropej. Il-leġislaturi Ewropej ukoll insew il-mutwi totalment jew kważi totalment kif qalu l-kollegi ta' qabli. Iżda apparti minn dan il-mutwi jeħtieġu qafas legali Ewropew illi jippermettilhom biex ikunu jippermettilhom jaħdmu fuq livell Ewropew. Jekk ma jkunx hemm istrument bħal dan, kif jistgħu dawn l-imprizi mutwi joffru servizzi f'pajjiżi fejn dan il mudell ma jeżistix? Permess ta' dan il-qafas jew għodda legali biss il-mutwi jistgħu jaqdu r-rwol tagħhom isiru parti u jibbenefikaw missu uniku. Jekk dan ma jkunx il-każ, is-suq uniku ser jibqa' illużjoni U ġala darba ninsabu f'nofs il-kampjonati Ewropej, issu Ewropew ser ikun kampjonat b'żewġ eh, kampjonati differenti. Dawk li gawdu minn ħafna drittijiet bħal dritt għall-establishment u għall-libertà u għoddot biex jiffaċilitaw l-libertà tagħhom u kampjonat ta' serje biex ngħidu l għal dawk illi eh, ma jkunux jistaw jizviluppaw li l-om infusom fil-suq u dan ikun il-kas tal mutu għalix aħna għedin nitolbu għal dan l-istatut. Aħna ser inkomplu nifacċaw kompetizjoni anke minħabba il-limiti legali ġejjin minn solvin, solvin sitnejn. Irridu nqisu dan bir-reqqa l-iktar jekk irridu nikkonfermaw mar-rekwiżiti tal-Solvency 2, l-iktar dwar il-kapitali propri u r-rekwiżiti marbuta ma' dan eżis membri jekk il-mutwi naraw li l-om jeżistu sitra minn qabel l-Unjoni Ewropea jekk huma parti mill-kultura Ewropea ejjew darba l-dejjem ikonna l-kuraġġ illi nappoġġaw dawn l-organizzazzjonijiet Ewropej natuhom lodot legali li jeħtieġu u li jisħoqilhom u li huma intitolati li jkollhom biex ikunu jistgħu jiżviluppaw ruhom fl-Ewropa. Jiena m'għandix dubju li jekk nagħmlu dan aħna nkunu qegħdin ngħinu biex insaħħu l-mudell soċjali Ewropew, iġifieri il-kultura u l-wirt Ewropew. Jekk dan ma nagħmluhx, sfortunatament, bdiqa ngħid illi parti mill-kultura Ewropea, parti importanti mill-istituzzjonijiet tagħhom, huma destinati illi jiddajfu u jebu u jina żgur illi dawn ma jibqawx aktar japplikaw dan il-kunċett u jina zgur illi dan iddajjef ir-rikkezza fl-aħħar mill-aħħar tal-Ewropa. Grazzi Grazzi lill esperti kollha tagħna, it-tlet mistiedna tagħna jiena naħseb illi Dan ser jien ħafna li Sunjura Bastos fil-ħidma tagħha. Issa nixtieq li niftu id-diskussjoni għal kellima l-oħra Sinjura Harkin imbagħad naraw sur serkas x'għandu xiejt. jgħid. Grazzi, grazzi li tlet kellima tagħna. Intom kontu ċar immens dak li jettu jien għandi xi mistoqsijiet imma ċarezza tagħkom aħna naprezzawa. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-aħħar kellim illi beda billi tkellem din dwar din il-Kamra tad-Demokrazija Ewropea. Jiena nishti illi xi kollegi illi mhumiex preżenti hawnhekk issa, nixtieq illi kienu hawnhekk preżenti biex jisimgħu dak li għandek xi tgħid inti, dak li għadek kemm tgħid aħna għawnek nipruvaw nitkellmu kol dwar il mudell soċjali Ewropew u nipruvaw natuħ valur pala komitat għaliex f'ħafna oqsma oħra jidher il matanċinata daqseg daqshekk valur. Għandha ħames mistoqsijiet. ma marbuta ma' kull kellim. L-ewwel net, il kustjoni ta' diversità semmit. Jiena nixtieq nistaqsi dan li ġej. Minħabba l fat li hemm ħafna modelli f'madwar 17 il-stat membru tista tissuġġerinna fejn irridu noqodu attenti fil-proposti li aħna nresqu biex aħna ma nikkawżawx konsegwenzi li mhux mixtieqa għaliex hawn diversità kbira forsi taf xi modelli f'xi stat membru jew ieħor li forsi aħna nistgħu naħsbu li hemm xi ħaġa li tapplika għal kulħadd tal spiss jikkritikawna dwar dan, forsi tgħidilna dwaru. Il-kollega minn Masif inti semmejt il-mergers, l-amalgamazzjonijiet u kif qed tipprova tevita li jkun hemm id-demutwalizzazzjoni. Inti tkellim dwar l-SAGAM li ġiet stabilita biex dan jiġi evitat. Forsi tista' telabora iktar dwar dan. Inti et li fi tlet snin kien hemm tnaqqis kważi 300 tal-imprizi mutwi dan ser jibqa' dejjek qed bassar li ser ikompli għaddej forsi mhux bl-istess veloċità ma jista' jpoġġi xi sfida u il-prossimità wkoll hawnhekk hija part importanti telet mistoqsija. Li t-tieni kellim illi tkellem dwar l-inkopru ħtiġijiet li mhux koperti fi bnadi oħra. u koll irtirar minnaħa naħa tal-publiku, hemm minna ha wkoll tal-privat u dan jikkawża xi kwistjonijiet. Et nara kif xenger se ku taf allura x'qed nistaqsik. Ir-raba mistoqsija tiegħi tirreferi għal modell partikolari ta' imprizi mutwi li jiena familjari magħhom f'pajjiżi, il-Credit Union Movement li ma jinsabx l-istati membri kollha. Waħda mill-kwistjonijiet li feġġet hija li minħabba l-kriżi finanzjarja u minħabba l-aġir ħażin ta' ħafna istituzzjonijiet finanzjarji is-sitwazzjoni nbidlet ta' taħt fuq u l-konsegwenzi għall organizzazzjonijiet pal moviment tal-Unjoni tal-Kreditu illi ma tantx kienu involuti f'dak li qed jiġri, issa l-konsegwenzi fuqhom huma ta' ċertu sinifikat. Issa mistoqsija tiegħi intom qed tintlaqtu b'xi mod jew ieħor mill-leġislazzjoni qed tiġi proposta jew mill-leġislazzjoni ġdida kemm Ewropea kif ukoll nazzjonali minħabba il-kriżi ekonomika li forsi intom ma kontux responsabbli minn dak min, jew minn ħafna minn dak li ġara. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija simili għal taqabel tal-aħħar. Is-semmit kemm il-darba Solvency 2, nixtieq nistaqsi għal darba oħra xi kwistjonijiet illi inti għandek dwar leġislazzjoni li qed tiġi proposta Ewropea jew inkella xi leġislazzjoni attwali naf li solvenzi ma jaqax direttament taħt dan il-kumitat imma xorta waħda dwar dan nixtieq nisma' l-femit tiegħek grazzi. Sur Serkas. Sì, grazie signora Presidenta. <coughs> grazie signora President. Mela jiena ħan nitkellem fisem il-grupp eh, soċjalista u nixtieq niċċara xi ideat li talbitni niċċara Sinjura Sibel. Jiena nixtieq ngħid li għalija dan huwa dibattitu li huwa viċin ħafna anka fuq livell personali għax jiena bdejt il-karriera professjonali tiegħi bħala eh, avukat ma' kumpanija ta' assigurazzjonijiet u jiena tallimt ħafna affarijiet u jiena tallimt bħalma qalu xi kellima kif l-ispirtu tal-imprizi mutwi jaqsam ir-riski bejn il-persuni, bejn it-teddidiet li għanna fuq livell individwali meta narawhom flimkien ma bnedmin oħrajn kif ukoll dan jimmultiplikaw il-possibiltajiet tagħna. Xiek tkun maqut e, kont tkun iżib b'saħħtu. U din hija xi ħaġa li e, żammejta f'moħħi fil-ħajja politika tiegħi. U anka fl-Europa rridu nimmutwalizzaw ir-riski u nimmultiplikaw l-opportunitajiet. U jekk l-Europa titlef din l-idea u kif qed jiġri bħalissa, aħna naraw kemm għaddejn minn perjodu ħażin, eh, kemm għaddejn minn perjodu ħażin uħut u kemm ħajaddu minn perjodu ħażin kollha jekk ma jkollniex dan l-ispirtu ta' solidarjetà fost il-bnedmin. Għalhekk din għandha tkun il- Eh, il-filosofija tagħna aħna eh, bnedmin eh, soċjali. Irridu nassoċjaw ruħna ma' oħrajn għalhekk jiena nixtieq niggarantilkom li l-grupp parlamentari tas soċjalisti japprezza din il-figura legali għal valuri u aħna rridu nkunu attivi ħafna sabiex neliminaw dan is-silenzju u ma jkunx hemm din l-aggressjoni li kienaw sissa fil-leġislazzjoni Ewropea Issa għandi xi mistoqsijiet U Huma sempliċi ma forsi jistgħu jgħinuna fil-orjentazzjoni tal-ħidma tagħna. l-ewwel ħaġa, nixtieq nkun naf eżattament din il-filosofija tal eh, ta' dawn il-kumpaniji ta' kapital kif ħanaħdu fuq bażi fejn il-kapital mhuwiex l-element bażiku imma hija l-parteċipazzjoni. X'inhuma t-teddidiet ewlenin li rridu nikkonsidraw biex neliminaw permezz tal-istatut tal-imprizi mutwi Ewropej ir-riski li ħajkollhom għal dik li hija ġestjoni, anka fl-aspet eh, tekniku. Eh, Daw l-affarijiet li komplikaw ħafna l-izvilup ta' lanijiet eh, tagħhom. U għandi mistoqsija negattiva u kol ta' xinuma il-riski u il-teddidiet, jiena nix ikun naf, x'tixtiequ intom minn għanna? aħna mhux biss biex niddefendu l-imprizi mutu imma wkoll biex inċalqu l-qoddim biex naħdmu bħala, flimkien bħala bnedmin, mela, qabel ma l lura l-Sinjura Bastos, għandna xi tal-boħra għal-kelma jidr li mhux il-każ, mela nixtieq nitkellem jien. Trois intervenants, euh, plusieurs questions. Euh, d'abord pour tout le monde. Mela, għandi numru ta' mistoqsijiet jilu kollha l-kellima l-ewwel net dinja mistoqsija għal kulħadd. Intom, kull wieħed waħda minn, kull wieħed minnkom. Tista' tagħtina tliet raġunijiet għaliex irridu naħdmu lejn eh, statut Ewropew għal dawn it-tip ta' imprizi mutwi. Jekk taħsbu li għanna namlu dan, għalfej għanna namlu dan. Issa minn barra dan jiena nixtieq ukoll kol eh, tlet elementi konkreti minn għandkom dwar dan l-istatut kif ħaj fassal. X'ħajkunu l-prioritajiet ta' dan l-istatut jekk aħna ħannimxu f'din id-direzzjoni? Jew inkella nista' saqsim kol xħajkunu it-tlet ostakli ewlenin għal ħolqien ta' dan it-tip ta' statut la darba aħna mannix wieħed sissek, tippermettu l-insaqsi mistoqsija b'dan il-mod. Issa għandi mistoqsija speċifika għas ah, Sur Andrek. Hemm ċertu affarijiet barra mill-istatut din kienet idea li s-sur Pozniak fil-fatt ippreżentanna. prezentanna Iġifiri, xirridu namlu? Lilin mill statut biex intejbu l-affarijiet kif huma bħalissa sabiex il-mutu jkunu jistgħu jipprovdu servizzi aħjar. Issa, jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar statut Ewropew hawnhekk, hemm numru ta' raġunijiet għal dan. L-ewwel nett. Raġuni hija li meta l-Kummissjoni toħroġ bla bozza regolament jew inkella direttiva, L-idea hija li nanticipaw l-impatt tal-leġizlazzjoni, Ġifir l-impatt li dan din leġizlazzjoni ħakolla fuq is-settur. Kif ukoll huwa importanti nippruvaw nikkonsolidaw idea ta' alternattivi, eċetera. Intom tafu dan kollu, Iżda din hija parti mill-ħidma tal-Kummissjoni u argument favur dan, eh, dan l-istatut, ġifiri. Naħseb li sur Black de Silva semma dan il-punt, dak li qalu. Għaliex meta imprizi mutwi jixtiequ jintervjenu f'pajjiż ieħor, jiġri pajjiż differenti minn pajjiż ta' oriġini tagħhom, għal dejjem iridu jiffaċċaw xi problemi. U jekk ikollok xenarju fejn impriża mutwa attiva f'pajjiż ieħor jiena għaluli li dawn ix-xenarju mbagħad ma joħolqux problemi. Ma nafx x'inhi l-verità għalhekk jiena naħseb li huwa importanti nippruvaw nantiċipaw din il-mistoqsija minn issa x'din ħadd inqala żgur. Jina fuq dan xtaqt nitkellem nispera ma qbist xejn xi punti importanti iżda jekk insejt xi punti ċerta li sur Bass, s-sinjura Bassa sħata l-mistoqsijiet tagħha. Um, eh, mund satisfajta kon u kjo vidu xpritu xi kjo vidu xkwega. Grazzi ħafna, aħna verament kuntenti minn dak li qalu il kollegi u l-esperti e para as posteriores emendas que podem ser apresentadas no... Grazzi li kuħat tal-reazzjoni tal-rapport u l-emendi li forsi eh, jaslunna iżjed il-qoddim. Mill-prezentazzjonijiet li kellna naħseb li l-idea bażika hija li dawn l-imprizi mutwi huma igwidati mis-solidarjetà u huma il-pilastri tal-modell soċjali Ewropew tagħna għal dak li huwa l-finanzjar, l-assigurazzjonijiet, eċetera. U għalhekk li vera jagħmel sens li wieħed jipprova jarmonizza jew li għallinja il leġislazzjoni fl-istati membri differenti biex nipruvaw insibu id-denominatur komuni li żjed baxx u din hija li żjed kwissjoni delikata. Iġifiri, xanna nindirizzaw u kif. U l-kollegi dak li kienu qed isaqsu lill-esperti x'inhu d-denominatur komuni li l-leġislazzjoni li għandha tifoka fuq għal leġislazzjoni Ewropea u din hija mistoqsija l-esperti. X'inhuwa denominatur komuni li l-leġislazzjoni tal-ġejni għandha tindirizza? sabiex b'dan il-mod aħna ma nippirikolawx il-modelli eżistenti tal-imprizi mutwi. U f'dan il-qafas x'ħajkun il-vantaġġ li konna dan il-denominatur komuni għal dak li huwa il-mod ta' kif jaħdmu l-imprizi mutwi. Iġviri li għaliex huma viċin ta' ċittadini? Jew inkella l dik li hija E, l-ugwaljanza fis-suq intern, kif ukoll il-kwistjonijiet ta' komplementarjetà u kif dawn l-imprizi mutu joperaw meta mqabbel ma' settur pubbliku u privat għal dik li hija s-saħħa, trasport, l-edukazzjoni, ecc. U l-aħħar net, mistoqsija oħra li eh, hija użata bħala argument kontra il-ħolqien ta' statut Ewropew. Ġviri li din il-figura legali fċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea ma teżistix. U dan kien wieħed mill-argumenti li intuża biex jimblokka dan l-Istatut Ewropew kemm fil kummissjoni kif ukoll fil-Kunsill riċentement, għalhekk jiena nixtieq inkun naf l-esperti x'jaħsbu fuq dan il-nuqqas tal leġizlazzjoni bħala argument li wieħed ma jimxix il-qoddim fl-armonizzazzjoni tal-leġizlazzjoni Ewropea. Grazzi. On va reprendre le même ordre, hein, si vous le voulez bien, donc monsieur Gérard. Tajab wis. Mela, eja nerġaw nisimaw minn għandkom fl-istess ordni, mela sur Andrek. Grazzi ħafna, mela. Għan wieġeb xiftit mistoqsijiet għax huwa diffiċli nwieġebhom kollha. Dawnet, il-mistoqsija fuq id-diversità u x'inhuma l-ostakli għal ħolqien ta' imprizi mutu Ewropej u ta' dan l-istatut, x'inhuma l-ostakli biex jħol l-istatut. Jina naħseb li fil-fatt irridu ngħidu li dawn l-imprizi joffru ħafna affarijiet għal dawk li huma il-prinċipji li jatuna. Iżda biex imur lura l-ewwel mistoqsija, x'inhuma l-ostakli? Aħna fimna li fċertu pajizi din hija tradizzjoni li ila stabilita ġifri l imprizi mutwi, iżda f'pajjiżi oħra bħalma qal rapporter qalet rapporter m'hemmx tradizzjoni. Hija ħaġa kompletament ġdida. Għalhekk jiena naħseb li l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu hija li mhux li konna xi speċi ta' qafas vinkolanti, L-aħjar li nirreferu għal valuri U jiena naħseb il-valuri huma sempliċi ħafna, il-trattament ugwali, il-governanza, il-prossimità. Iġri, bażikament il-governanza hija li eh, wieħed jipprovdi l-affarijiet għal membri u rridu nżommu dik il, dak il-kunċett ta' governanza mbagħad il-prinċipju ta' trattament ugwali, il-prinċipju tal-prossimità u kopertura ċi tkopri il-bżonnijiet soċjali. U importanti li ngħidu dan u fit-tweġiba tiegħi qisni qed niġbor flimkien it-teddidiet kollha żewwa importanti ħafna narfu il-fatt li l-imprizi mutwi bażikament qegħdin jikkumpensaw għal fat li ċertu oqsma isom ġew abbandonati mill-istat, per eżempju il-qasam soċjali u il-settur pubbliku u koll eh, dbiet minnom għaliex m'hemmx profit. Għalek, jek nista' npoġġija mod naqra strem, bażikament aħna irridu nimlew il-vojt. Dak huwa r-rwol tagħna, aħna nimlew il-vojt u dawk loqsma fejn li ġew e, minsija. jekk aħna nitkellmu dwar qafas irridu nikkonsidraw il-kuntest lokali kif ukoll irridu nfakru numru ta' prinċipji komuni. Nistgħu nitkellmu dwar speċi ta' tikketta. Issa l-idea ta' qasam għal imprizi mutwi hija xi ħaġa li ehm, ġiet eh, konsidrata minn ċertu gruppi fl-Ewropa li eh, konsidraw il-karatteristika, l-istorji, il karatteristiċi individwali, l-istorji. U għawek maħna xet nitkelmu dwar li noħol u problemi bejn dawn it-gruppi differenti fl-Ewropa. SGM kienet ċara fuq dan, aħna maħna qed nitkellmu fuq merger, bil-kontra, nitkellmu li nġibu in-nies flimkien erba' imprizi mutwi li għandhom ċertu ammont ta' rdupjar fil-ħidma tagħhom, jew inkella proġetti komuni. Din hija differenti minn oħrajn jew odot oħrajn. GIU per eżempju għandek attivitajiet differenti li huma komuni iżda l-SGAM tipprovdi għall finanzjar għal proġetti komuni. Iżda mhix merger, hija l-oppost ta' merger. Hija li entitajiet differenti jinġabru flimkien. Iżda mhux li noħolqu dejjem aktar mergers, għax jiena naħseb li inti tkellem dwar dan ġbir il-mergers. Iżda jekk trid nistgħu nagħtukom aktar dettalji fuq dan jekk tridu. Issa, aħna rajna xċara rajna innuqqas nuqqas tal-numri tal prizi mutwi, din mhix sempliciment dwar it-naqis fin-numru tal-membri, ma ħafna drabi dawn it naqis jista' jiġi spjegat minn dan ir-raggruppament differenti tal-entitajiet. Dan huwa fenomenu li qed naraw ħellum il-ġurnata fl-Ewropa li il-direttiva Sovability 2 kienet teddida fija nnifisha u mbagħad il-fatt li din ħadd siskadi fl-2014 ran fisser li f'ċertu pajjiżi ċertu pa eh, rekwiżiti ma jistgħux jintlaħqu mill-imprizi mutwi minħabba d-daqs tagħhom. Isek tħares lejn ir-Renju Unit, pereżempju din waslet ta' tmim ta' dawn il-kumpaniji ta' assigurazzjoni u hemm riskju fil-fatt għaliex bħalma qed e, fil-każ ta' Franza li jiena nafa l-aħjar aħna qegħdin inħarsu l-impjiegi u fil-qasam tagħna f'dawn l-aħħar ftit snin ħloqna doppju tal-impjiegi li inħolqu e, f'oqsma simili fil-settur privat u din hija xi ħaġa li ta' min iżomma f'moħħu għaliex tnaqis fil-imprizi mutwi f'pajjiżi oħra wassal għal tnaqis fl impiegi u dinja t-nanu huwa tnaqqis konsiderevoli. U jekk tarsu lejn pajjiżi fejn kien hemm tnaqqis konsiderevoli fl-imprizi mutwi, ir-riżultat aħari kien li nies li ħasbu li qegħdin jagħmlu l-aħjar ħaġa raw zida kbira fil-premiums tagħhom fl-Irlanda pereżempju Kien hemm persuni li kienu qegħdin jitilqu mill-imprizi mutu issa ħajkollhom ħalsu għal dik id-deċiżjoni. Grazzi ħafna. Merci, madam. There's plenty of questions. Sur Gregor Posniak. Mela, kolli naġġel bit-tweġibit tiegħi press li hemm ħafna li saqsew il-mistoqsijiet, id-diversità. Mela, importanti ħafna għal dawn l-intraprizi mutwi u għalek il-liġi dwar l-assigurazzjoni mutwa fi ħafna stati membri eh, tamel parti mill-liġi dwar l-assoċjazzjonijiet li jkopru eh, l-assigurazzjoni. F'xi pajjiżi din il-liġi eh, viċin ħafna il-liġi il liġi tal-kumpaniji per eżempju fi Franza hemm fas legali jew tnejn u fl-Italja eh, dawk li jassiguraw fuq livell mutwa huma huwa ma' kumpaniji tal-istat. Għalhekk dawn minħabba dawn id-differenzi storiċi għandna interpretazzjonijiet differenti ta' xini impriża mutwa, iva mis solidarjetà hemmhekk imma ma nafux jekk qed nitkellmu dwar l-indipendenza eh, li ehm, xi ħadd ieħor il-mudell soċjali li dawna ma jagħmlux profit, ġifieri ehm, Dawn huma differenzi u tagħmel sens li hemm xi komunitajiet internazzjonali li qed jibżaw li jitilfu id-dritt li jagħmlu dan ix-xogħol b'mod nazzjonali huma eh, qed jibżaw mill-Ewropa. Iva naf li hemm il-kunċett ta' 28 reġim imma xorta waħda hemm il-biżat meta jsiru diskussjonijiet fuq livell Ewropew li dana jinfluenza l-iżviluppi u eh, il-pajizi kolta u eh, qed jerġgħu jikdbu l-liġijiet tagħna dwar l-assigurazzjoni u aħna nafu minn ħafna pajjiżi li l-Ministri tal-Finanza jixtiequ jieħdu l-opportunità sabiex ibidlu il-qafas legali jew lejn xi ħaġa pożittiva jew inkella lejn xi ħaġa negattiva minħabba xettiċiżmu fuq il-mudell il-mudell li joħroġ mix-xettiċiżmu li kien osservat f'xi pajjiżi minħabba diffikultajiet tal min forni servizzi b'mod mhux kapitalist. Solvency 2, il-maġġoranza ta' dawk li jisseguraw fuq fil-mutwi u ma' SMEs, għalek l-ikbar problema bi solvenz 2 problema ta' daqs. Et nitkellem fissem l-SMEs mutwi fost l-oħrajn hemm il-gbar u koll, ġifiret nitkelmu dwar il-kumpaniji tal-assigurazzjoni eh, żar il-proporzjonalità vera importanti. Mbagħad il-kwistjonijiet tal-grupp, naħseb tkun xi ħaġa diffiċli li nerġgħu niddiskutu dan il-kunċett issa imma il-kwistjoni tal-grupp għal dawn l-imprizi mutwi fi solvency tnejn eh, ma sibniex soluzzjoni, ma nstabiex soluzzjoni tajba. Sur seka, jiena vera napprezza u nixtieq nirringrazzja għall l-impen tiegħek li jintu rejt eh, u eh, dak li samma mal-valuri li għedin f-riskju l-mutwi għal-servizzi tas-saħħa, servizzi soċjali, mutwi differenti. Il-koll kemm aħna sħaqna fuq l-importanza ta' dawn il-valuri u l-importanza li dawna jinsammow bin atturi fil-qasam ta' servizzi u jiena vera grata l-appoċ tijak, Signora President, Signora Beres. Iva, fil-fema tijaj, skont l-interpretazzjoni tijaj, il-lala aħna għazilna statut l-ordni mux din il-sanuża il- tikketta Ewropea l-aspett tar rikonoxximent u daqsin nitkellem fuq il-kumment tal-Bastos tal-MP Bastos u eh, l-attivitajiet transkonfinali. Dana ostaklu mbagħad hemm il-biża ta' eh, dizin eh, legali li eh, dan l-aspetti legali bil-mod il-mod jibdow jindaħlu. Umbat, uh, dwar il-problema fil-libertajiet tas suq intern u għalek issa nista nitkellem fuq il-mistoqsija ta' Senjura Bastos u ma' ankinti jahan wieġbek Senjura President Beres Eh, aħna amiċe dil-kumpanija s-settur qed jaħdem fuq soluzzjonijiet possibbli fuq livell tal-Unjoni Ewropea għal xuħut mill-isfidi li aħna t-nidentifikaw u inti iva b'mod t-saqsi l-mistoqsija jekk dawn għandhom jistaw ridu jiġu indirizzati mill-Istatut Ewropew. Kif diġa jiena tilkom fin-nota li ta' spiegazzjoni li tajtkom fil-bidu, ħafna minn dawn diġa jom, ħafna minn dawn huma komuni, imma rridu naraw x'approċċ rridu naraw, nużaw rridu naraw kif ħan indirizzawhom u ħankomplu aħna niddiskutuhom dawn il-punti fissu intern Iva jiena nirrikonoxxi li waqt għall l-assigurazzjoni kommerċjali tal-kontratti e, eh, il-fornament ta' servizzi transkonfinali napprezza li dawna jiftħu e, possibiltajiet il-leġislaturi, il-leġislazzjoni tista' tintuża mill-kumpaniji mutwi b'mod utli u dwar id-dimensjoni Ewropea u l-promozzjoni tal mudell eh, f'dawk l-istati membri li ma jużawx dan il mudell mm, ma rajtx li kien hemm xi oppożizzjoni partikolari għall-istatut tal-mutwi f'dawk il-pajjiżi fejn l-istatus tal-mutwi ma jeżistix huwa fl-interess tagħhom qed nara iktar xettiċiżmu f'dawk il-pajjiżi fejn modell tal-mutwi b'saħħtu diġà jeżisti imma li huma li jħossu li mhux qed jiġi rappreżentat b'mod tajjeb jew mhux qed jiġi indirizzat b'mod tajjeb mill l-abbozzi tal istatuti tal-mutwi ek kif ħarġu mill-Kommissjoni Ewropea xi 20 sen ilu u mis-settur xi 5 jew 7 snin ilu. L-aħħar kumment tiegħi fuq eh, eh, fil-kontest ta' Sovereignty Tnejn, Iva, l-ideja li l-assigurazzjoni li eh, jaċċettaw il-kooperativi dawn um bisiru biss f'dawk il-pajjiżi fejn jippermettu li jkun hemm il-kooperativi. Hemmhekk naħseb qed eh, nitkellem eh, u nolqot it-ħassib ta' Sinjura Bastos qed ninkwieta li x'affarijiet simili jistgħu japplikaw jekk eh, se jippruvaw jitlu fi swieq Ewropej fejn kumpaniji tal-mutwi ma teżistix se jkollna aħna bżonn nindirizzaw din il-problema. Grazzi ħafna u nixtieq niskuża ruħi tal-li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 rejt nitkellem fuq l-imprizi muti li għamlu parti minn model soċjali Ewropew. Fil-bidu l-Ewropa kella numru ta' pajizi għad ta' pajizi mbagħad l-Unjoni kibret u issa għandna 27 membru, naħseb jiena dejjem il-kellim, li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea, ġifieri aħna għandna mudell soċjali, mudell li mhux bil-fors qed jintuża bl-istess mod fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nixtiequ li jkollna Unjoni inklusiva, mela rridu aħna ninvestu fi politika ta' Ewropa ibbażata fuq is-solidarjetà u l-mutwi huma dawn. Għalhekk jekk aħna nixtiequ inwaslu dan il-modell ta' solidarjetà, protezzjoni li dawk il-pajjiżi li mhumiex familjari magħhom għalhekk inkunu qed inlaħmu l-modell soċjali Ewropew inlaħmu koll il-mutwi. Issa nixtieq jiena nindirizza mistoqsija teknika iġifiri dawn dawn l-imprizi mutwi, specialment l-imprizi involuti fil-qasam tas saħħa li bażikament huma nazzjonali tal-gvern il-għala dawn irridu jitrasferixxu ruħom lejn pajjiżi oħrajn. Minħabba l-fatt li huma bbażati fuq l-idea ta' solidarjetà. U rridu aħna nieħdu din l-idea ta' solidarjetà u nwassluhom lil pajjiżi differenti. Kollox huwa bbażat fuq stampa iktar wiesa' hemm rekwiżiti legali u kapitali u għalhekk sabiex inkunu nistgħu aħna naparaw fuq eh, suq su iktar wiesa u jekk aħna se niltaqa' ma' organizzazzjonijiet oħrajn li għandhom regoli kapitali, rekwiżiti kapitali li huma differenti, l-imprizi mutwi li jixtiequ joperaw f'pajjiżi oħrajn palissa Jrid ikollhom statut Ewropew ħalli bekk ikunu jistgħu jaħdmu fil-pajjiżi ta' mudell wieħed ħalli jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-ekonomija ta' skala. Għalhekk b'dan il-mod jistgħu jilaħmu il-kapital tagħhom stess, jistgħu eh, jistaħħu l-istrutturi tagħhom u jkatru wkoll is-sustenabilità u b'dan il-mod ikunu jistgħu jkatru solidarjetà bejn il-pajjiżi smajt jiena mistoqsija minant zewċ eh, membri. Dawn l-imprizi eh, mutwi. Il-għala jettiġu statut dan l-istatut il-għala u importanti iva l-kumpaniji mutwi jaħdmu fi pajjiżi differenti ma' sistemi legali huma differenti. Għalek dan huwa riskju. Dan il-punt diġa ġi rikonoxxut fl-istudju dwar ir wol ta' dawn l-imprizi mutwi. Dawn l-imprizi mutwi jistgħu jitilfu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom meta jitrasferixxu fi pajjiżi differenti għalhekk hemm ħafna riski mbagħad dawn l-imprizi jitilfu il-karakteristiċi tagħhom u jitilfu l-aspett mutwu tagħhom, mutwa. U għalek dina priorita u għalek irridu nġildu għall-istatut, irridu aħna nirrekjedu il rekonoxximent Irridu aħna nħarsu l-modell soċjali b'dan il-mod u bekk kolla sen nistaw najdu u nkunu qed najdu li aħna membri tas-suq eh, soċjali ma nistawx aħna nitilfu dawn il-karatteristiċi li huma ferm importanti. Is-soċjetajiet l-imprizi mutwi jrid ikollhom xi karatteristiċi komuni, iva jeżistu id-differenzi skont il-pajjiż differenti mhux ninjora dan il-fatt, imma l-istatut Dana jista' jkun strument fakultattiv dana jista' jintuża bħala għodda fl-imkien mal leġislazzjoni nazzjonali għalli bekk l-imprizi mutu jkun jistgħu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Merci beaucoup. Grazzi tassew. Kienu argumenti favur l-Istatut Ewropew Jiena misni għamilt mistoqsija supplementarja, iġifiri jekk taħsbu fil-proposta li għana fuq il-mejda jiex wahda li għada topika jew inkella għannix nibdew naħdmu għabbazi ta' xi ħaġa totalment differenti ma jidirx li kont qed tgħidilna affarijiet daqshekk ġodda u għalek hija kwistjoni ta' mobilta politika għaliex bekk biss nistgħu navanzaw nittamaw illi kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu fir-rapport ta' Sinjura Bassox fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali għaliex dan ser jibni fuq dak illi diġa bdejna is-sena l-oħra hija kwistjoni ewlenija fejn hemm fejn għanna solfin sitnejn u kol minħabba l-krizi u importanti illi dan nikkonkluduh dan il-punt. Signora Bastos, jena staqt nirringrazzja l-esperti għal darboħra u l min tkellem u kol fost il-kollegi matur ismieħ. Il-kol wasanna għall-istess konklużjoni, iġifiri, neħtieġu leġislazzjoni Ewropea leġislazzjoni Ewropea illi tkun tista' tkopri statut Ewropew tal-mutwi. Biex bekk nkunu nistgħu nżommu dan l-ispirtu ta' demokrazija u ta' solidarjetà, spirtu li huwa rappreżentat permezz tal-mutwi wkoll biex nagħtu ċertu momentum l-issu intern u kol nipermettu l-dan is settur biex jibda xi ħaġa ġdida fi stadju ġdid f'mument fejn neħtieġu solidarjetà fejn qegħdin niffaċċjaw sfidi ta' protezzjoni soċjali u inklużjoni. Dan il-messaġġ iridu inwaslu lill-Kummissjoni Ewropea. Aħna ma rridux xi statut enormi imma rridu livell minimu ta' armonizzazzjoni biex il-leġiżlazzjoni nazzjonali tkun tista tinaqat ma dan l-isfond illi aħna għanna fir-rigward ta' dan l-istrument. Grazzi, se nifakkarkom il-kalendarju tagħna, l-iskadenza il kalendarju tagħna l iskadenza l emendi ta' rapport ta' Sinra Bastos, nofsinhar fil-11 ta' Lulju, id-dibattitu fil-Kumitat ser isir fit-18 ta' Settembru. Jena nishtiq nirringrazzja l-tlet mistiedna tagħna fisem il-komitat kollu u ngħidilhom illi huma dejjem mistiedna illi jiġu hawnhekk li lil mill-iskambju ta' femijiet li għadu kemm kellna jekk għandhom xi proposti, xi messaġġi xi batu. Iva ħodu din l-opportunità ta' dan ir-rapport fuq inizjattiva propja naħa tal-Parlament Ewropew ukoll fid-dawl tal-pjanijiet tal-ġejjeni tal-Kummissjoni. Għalhekk nalqu dan il-punt fuq l-aġenda issa ngħaddu għal punt numru 14. Punt numru 14 u għal punt tas sur koza fejn. Dan il-punt se nkun qegħdin neżaminaw l-emendi. 444 il-emenda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 nagy számára tekintettel. Grazie, signora President. Biex nintroduċi diskors nishtiq nsemmi xi fatti u ċifri għandna ħafna emendi u għalhekk jiprovajna infaslu emendi ta' kompromess. Jiena bi pjaċir kbir millum stajt nibat proposti li shadows Skużani, Sinjora President, għaw eh, persuni li qed jitkellmu fl-isfond u ma tantx nista' nikkonċentra. Għandek raġun sul koza jekk iġobkom ħallu l-kamra jekk eh, għandkom xi konverzazzjoni x'tagħmlu. Ħalli aħna nkunu nistgħu nkomplu b'xogħolna, tgħid il-President. Grazzi tassew, Sinjora President. Jina kont qed ngħid illi għandna numru kbir ta' emendi u baħna provajna nsibu soluzzjonijiet ta' kompromess u l-lum dawn il-proposti l-ġodda batnijom 55 batnijom li shadows U jiena nishtiq narrafom b'rispett kollu lejhom illi dawk il-55 emendi ta' kompromess iħadnu 165 emenda illi ġew infasla minn 50 il-membru. Dan huwa xhieda ta' kemm il-kumitat tagħna huwa impenjat bisħieħ fil-qasam soċjali. Aħna u kol edin naraw kif nistaw intejbu l-kondizjonijiet ta' tal-ħaddiema. Għal dan il-għan, aħna għanna dawn il-55 emenda ta' kompromess, iżda għalissa dawn għadhom proposti għal emendi għat irridu niltaqgħu ma' shadows ma' dana kollu ma' sibniex oppożizzjoni kbira għalissa u ma naħsibx li aħna mifruda hawnhekk fil rigward tal-approċċ tagħna u naħseb illi nistgħu inwettqu xogħol dettaljat hawnhekk. Kenna xi problemi fit-tieni parti għaliex li lin mill-emendi. Aħna għandna rwol ewlieni x'naqdu hawnhekk bħala koleġislaturi fiħdan il-Kumitat tal-Impjiegi. Il-Kumitat ewlieni huwa l-Kumitat Reġi imma aħna qegħdin naħdmu Sfriq magħhom u erba' gruppi politiċi faslu emendi u dan ifisser illi l-erba' gruppi l-emendi tagħhom ikopru aktar minn 97 paġna. Kull emenda tieħu madwar 30 paġna Huwa diffiċli wieħed joqgħod iqabbel dawn l-emendi u jara fejn dawn l-emendi sejrin f'direzzjoni li hija differenti. Jiena da ser niltaqa' ma' shadows u qed nittama illi minna da diġan nkun nista' nara fejnhom il-problemi u fejnhom id-differenzi fl-opinjonijiet. Sabħerqani li nisma' x'għandhom xejdu l-kollegi. Kellim li jmiss. Grazzi, Signora President. Jina u kol naqbel ma' sur kozas li għawet nistaw namlu sforz sabiex nilħu l-ikbar numru ta' kompromessi f'dan ir-rapport li huwa wieħed kruċjali u jiena naħseb li e, sa e, sa dalodu ma stajx naqra l-kompromessi iżda huwa importanti neħu ftehim fuq dawn għaliex xina naħseb huwa importanti li ħankur qegħdin nibatu messaġġ f'saħħtu minna ta' dan il-kumitat fuq ċertu punti partikolari u fuq ċertu red lines partikolari. Jiena naħseb li qegħdin ngħixu mument ta' riski kbar eh, partikolarment għal dik li fil-qalba tal-politika Ewropea mill perspettiva l-inqas ta' din il-Kumitat, ġviri il-politika soċjali, ġviri l-ewwel net l-użu tal-fondi u il-proċess mbagħad li pprovajna eh, nużaw biex narmonizzaw eh, għal l-armonizzazzjoni tal-anijiet tal-setturi differenti waħna provajna nbidlu l-politika ta' eh, koezjoni fejn ipprovajna nagħmlu li kollox ikun fondi ta', ta koezjoni. U irridu nużawhom u jina naqbel li għallin inqas fuq dan naqblu mod kważi unanimu f'dan il-kumitat fuq li ma naqilbux. E, ma nużdewx nużaw din il-politika e, tarkat. U ikonna politika fis servizz tal-makroekonomija li xtaqu jamlu anzi ma jkonniex din ehm, l-ekonomija makro li rridu jagħmlu ċertu pajjiżi u ċertu gruppi imma jkonna ekonomija taħdem għal anijiet soċjali. Issa fuq dan il-fond komuni ta' koezjoni aħna għandna ħafna punti komuni bejnietna iżda hemm xi punti li ma naqblux fuqhom l-ewwel net. Xi ħaġa li forsi hija żgħira iżda li li impoġġu il-qafa strateġiku komuni fil-annex, fl-annes, sabiex inkunu nistaw inwet u dan il-fond ta' koezjoni e, aħna ma naqblux hawnhekk, ma naqblux mal kumitat Reġi, ma naqblux ma dak li għal-rapporter li nista' nkunu aktar effikaċi għaliex fl aħħar mill aħħar dak li qegħdin ninfittxu huwa e, l-eżekuzzjoni ta' dawn il-fondi. U għana nazbu li jek naħdmu eh, bil-latti delegati forsi naħdmu mod iżir ma narmi li kiku il-proċess tal-kod deċizjoni. U għana nazbu li jem parti fl-annes li jinsejnija. Aħna emendajnija għalli xaħna ma nistaw naħsbu li ma nistawx permettu il-lussu fil-situazzjoni nejxu bħalissa li ċertu affarijiet jintesew. Iġbiri, il-politika ta' koezjoni li tinsab mhux biss fil-Fond Soċjali Ewropew iżda fil-politika ta' koeżjoni kollha kemm għandha kapaċità li tippromovi il- il-ħolqien ta' impjigi u dan huwa r-rol fundamentali għandu jkollha f'dawn il-mumenti ġifieri jrid ikun hemm priorità għal ċittadini kollha kemm huma, jiġifieri jrid ikollna denominatur komuni biex nippromovu l-impjigi fl-Unjoni Ewropea. U fuq kollox brabta mal ma l-istrateġija tal-effikaċja aħna proponejna li din tiġi eliminata biex ma qed tikkontribwixxi xejn. Waħda mir riski tal-proporzjonalità li kienet tipproponi l-Kummissjoni, aħna fil-fatt naqblu, eh, irridu nippruvaw li l-burokrazija ma telibx il-liġi. Għalhekk irridu aħna ħassejna l-istrateġija ta' effiċenza ma kella lebda sens hawnhekk. Forsi nkunu nistgħu nispjegaw eh, għaliex aħna nħossu li din il riserva li diġa' twettqet politiki oħra ta' koeżjoni hija għal xejn għajsa li xissa ħat toħloq żewġ affarijiet biss. Ġifieri pisa amministrativ żejjed għal dan il pisa amministrattiv eh, ħan waslu biex ħat wasal biex ma tkunx bizzejiet jew li ma tippromovix eżattament dak li xtaqna ġviri ma twassalx għall iżvilupp ta' ċertu politika jew tagħmilhom b'ċertu mod. Għalhekk aħna proponejna li din tiġi eliminata u l-aħħar net jiena nħoss li eh, għandna bżonn innedu messaġġ partikolari ta' ċertu red lines u jiena naħseb li naqblu fuqom iżda ejja ma naqawx E, fċertu nazbiet li għaddejjin fil-diskussjoni ta' sustanza li għaddejja fil-kummissjoni ġviri dwar e, il-sustanza tal dan il-fond ta' koezjoni. U l-aħar ħaġa palma tafu il-Kummissjoni Ewropea proponiet li kunem ristrutturar tal-fond ta' koezjoni li ma ntefaqx li jiġi sviluppat Eh, biex jiġġielet il-qat eh, il-qat ta' zaza. Hemm ħafna problemi f'din il-proposta l ewwel neti hija li rridu noħolqu politika eh, permanenti biex nejnu l-impjiegi ta' zaza u din tista' tiddependi minn budget li Jien s-sena ta' wara, ġviri, jizda rridu, għannu rridu, budget lines għal-jom. L-ar jgħja hija jekk nużaw dawn il-rizorsi li ma jintużaw xanka jekk huma impenjati biex u programm ġdid, naħseb dan li qed tajdunna b'mod u ieħor huwa li l-politika ta' koeżjon ħadd naqqas il-budget fil-qafas budgetarju li jmiss. Għalek, eja ma naqawx f'din il-nasba jen defendu politika ta' kozjoni b'saħħita li għanda ċertu linji homor u b'dan il-mod inkunu nistgħu neħqu l-għanijiet li għamilna għalina nifusna. Grazzi. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voulais saluer le... Signora Mohan Chartier, merci à nishtiq nfaħħar il-ħidma ta' Sur Koza permezz tar-rapport tiegħu. Dan huwa sinifikanti ħafna għaliex Dan jorbot ma' xogħol li sar mill-Kumitat Reġi u koll ma' xogħol li qed nagħmlu aħna fuq il-Fond Soċjali Ewropew. Għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm koordinazzjoni u konsistenza fost ir-rapporti differenti. Hemm xi punti li jiena naħseb li huma importanti li nsemmihom hawnhekk. L-ewwel punt fejn jiena provajt nenfasizza Nefasizzaħ ħafna emendi huwa l-evolviment tal-imsieħba soċjali fil-politika li tiġi implementata għaliex jiena jidirli li l-proġetti lokali ser ikunu implementati b'mod aktar effettiv jekk fl-istess waqt aħna ikonna l-involviment sħiħ tal-imsieħba soċjali u ta' organizzazzjonijiet ta' partijiet interessati oħra. Unek qed nitkellem dwar il-proġetti tal-Fond Soċjali Ewropew. Din qed hemm punt fundamentali fil-konformità mal-25% illi inataw lill koeżjoni fil-Fond Soċjali Jiena naħseb illi aħna rridu noqogħdu attenti hawnhekk għaliex jekk le kif inni nara minn dalodu il-politika soċjali b'xi mod jew ieħor. Naraw illi huwa settur huwa qasam fejn kulħadd qed jipprova jihdinna xogħolna qed jipprova jirfes il-kallijiet tagħna u qed jipprova jeħdilna xogħolna. Il-punt liħor, nissimplifikaw l-amministrazzjoni. Meta fuq l-flus idu naraw naħ amministrativa u kol, hemm punt ieħor li ftaqt insemmi. Mhuwiex biżejjed illi nsemmu l-politika tal-edukazzjoni fost l-oħrajn. Meta indirizzaw ir-rikonoxximent tal-abiltajiet, per eżempju, irridu nisħu kemm huwa importanti t-taħriġ vokazzjonali jekk aħna rridu namlu xi tip ta' progress fost dawn il-proġetti kollha. Jiġri xiġri jien nixtieq ngħid. L-istur koxa illi jiena lesta illi naħdem flimkien miegħu biex inkunu nistgħu niżguraw illi rapport tiegħek jorbot sew ma' rapporti l-Fond Soċjali Ewropew, l-Onorevoli Kinga Guns. Grazzi, jiena grata ħafna għal din id-diskussjoni għaliex għalina li aħna involuti ħafna fl-ISF ser tkun kwistjoni ewlenija dak li jiġri fil-qafas, fil-regolament qafas, dak li semma mill-kellima ta' qabli u safej qed nara fjena dan il-sem minimu tal-ISF fil-politika ta' koezjoni dan il-25% u perċentwali differenti u kol skont il-livell ta' svilup ta' reġuni differenti Din ser tkun waħda mill-kwistjonijiet ewlenin hawnhekk. U lilla dim nixtieq nistaqsih biex iżomm sot hawnhekk meta jinnegozja, meta jinnegozja flimkien mal-kumitati l-oħra. Jiena naf in-naħa governattiva hawnhekk, naf il-gvernijiet joġbu għam aktar il-programmi, il-proġetti gbar, zbieħ ta' infrastruttura, għalix u aktar faċli illi dawn il-flejjes jintefqu fuq infrastruttura milli fuq il-persuni, fuq l-edukazzjoni, inklużjoni soċjali, impjiegi, ninvestu f'dawk il-persuni illi huma mbeda mis-suq tax-xogħol u naħseb ser ikun hemm pressjoni enormi minnaħa tal-gvernijiet, minnaħa tal-istati membri biex idajfu xiftit dan is-sem, dan il-proporzjon Safej qed nara jiena, safej nista' nifhem hemm ftejim fost il-partiti politiċi hawnhekk, imma naħseb illi din għandha tkun waħda mill-ġlidiet ewlenin tagħna u ma rridux inċedu hawnhekk xi aspetti oħra li jiena nixtieq insemmihom. U dawn ukoll jinsabu fl-emendi li fassal hawnhekk Minnaħa il-kondizjonalità hija importanti immens għalina. Pala klima fih dan il-Kunsill naraw illi qed jingħad illi ma kienx hemm infiq tajja biżejjed tal-fondi differenti. Jekk aħna nkunu sodi, nkunu ċari, hekk sante hawnhekk dwar il-kundizzjonalitajiet, hija garanzija illi l-infiq ser ikun aħjar. Jew ser jittejjeb fl-MFF li jmiss. Iżda fl-istess waqt jiena naħseb illi aħna nistaw nitolbu għall simplifikar tal-immaniġjar tal-fondi. Minnaħa tal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet li qed imexxu dawn il-fondi jekk ngħidu li kien hemm kundizzjonalità ex ante stretta u minnaħa tal-istati membri. Dan huwa skambju li se jkun importanti għalina. Huwa importanti wkoll l-aspett urban tal-ġlieda tagħna kontra l-faqar. Dan huwa aktar b'saħħtu fl-abbozz. Qegħdin naraw li hemm differenzi kbar f'ħafna stati membri f'xi pajjiżi il-faqar huwa f'żoni urbani, jinsab l-aktar f'żoni urbani u f'pajjiżi oħra il-faqar huwa aktar ikkonċentrat f'żoni rurali u għalhekk irdu nżommu bilanċ hawnhekk. Nsemmu żewġ naħat u koll il-fondi minn rizorsi differenti f'dawk l sejħa programmi integrati jekk aħna irridu nindirizzaw il-faqar u importanti li noħorġu bi programmi integrati u finanzjati mill-RDF u mill-ISF. Għal darbora nishtiq nisħa illi aħna għanna nżommu is-sem minimu tal-ISM umbat nkunu nistaw ninnegozjaw wara dwar kif ser niffinanzjaw dawn il-programmi. U importanti koll nżommu aspett partikolari ġifiri l-opportunitajiet ugwali in-non diskriminazzjoni u nevitaw ukoll is-segregazzjoni Illi palissa għedin naraw b'saħħita fil-regolament tal-ISF imma jekk din riflessa fil-qafas jista' dan l-aspett jintilef aktar tard. koll wkoll indikaturi aħna nixtiequ li jkun hemm tal-bidliet fir-rigward tal-faqar. Diġà għandna il-miri tagħna li rridu nilħu sal-2020 aħna nixtiequ li dawn jiġu implementati iżda għandna noħorġu b'indikaturi illi juruna x'qed jiġri f'dan il-qasam għanna xiftit aktar dejta dwar l impigi imma u koll idun segu mill-qrib dak li qed jiġri fil-post, grazzi. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Si ce n'est pas le cas, moi je voudrais euh, dire un mot euh, sur cette. Għaw xaħti għu jitkellem jekklem lemela nixtiqna fil-qosor fuq dan l-artiklu. l-artiklu 83 fil tekst ta' Surkozi għaliex xina naħseb li dan ħajoħdilna ħafna ħin il-kundizzjonalità makroekonomika. Meta niġu għal kundizzjonalità makroekonomika ma nistax iftakar eżatti li mu l-artiklu. Iżda dal ħodu kena xi diskussjoni ma' żewġ rapporteurs fil-Kumitat tal-Budget, Sur Berger u Sur Kalfin. jina kemm xejn ħasba. Il-pass tan-negozjati huwa tali li kull kumitat qed jimxi waħdu fuq il-bażi leġislattiva tiegħu stess. Umbagħad f'daqqa waħda jinqala sħiħ fuq iċ-ċifri. Fil-bażi legali, hemm xi kwistjonijiet li huma verament politiċi. U b'konsegwenza ta' dan, nistaw nieħdu approċ differenti għal xi kumitat ieħor. Għalhekk jiena naħseb li din il-kundizzjonalità makroekonomika se jkollha e, tifsira kbira f'dan l-isfond. Għalek jena naħseb li l-bilanċ politiku f'dan il-Kumitat mhux istess bħal dak li hemm fil-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali, per eżempju. Din hija kwistjoni fejn il-Kumitat eh, Reġjonali se jkun jixtieq jimxi l qudiem partikolarment fid-dawl tal-isfond tal-kooperazzjoni miżjuda u ma jippruvaw eh, jimxu l qudiem waħedhom mingħajr gruppi, mingħajr plenarja, eċetera, u din il-problema mhux ħansolvuha hawn. Iżda jena naħseb li dan huwa il-moment li jinqajmu din il-kwistjoni, din il-problema ħalli kulħadd fil-gruppi politiċi tagħna iżom dan f'moħħu. Jekk ma jiġri xejn fih dan il-kumitat reġjonali, nista' nifhem li l-bilanċ favur il-kondizzjonalità makroekonomika tkun tali li jistgħu jirbħu huma. Iżda dan ifisser li biex wieħed ibidda l-pożizzjoni tal-Parlament se tkun eh, xi ħaġa verament komplikata. Jien għadni ma rajtx il-emenda ta' kompromess li qed jipproponilna rapporter fuq dan il-punt. Jiena naħseb li hemm maġġoranza li hija kontra l-kondizzjonalità makroekonomika fil-kumitat tagħna, għandna qasinek nifimta. Iżda, dan ħajkun punt fejn ma nix sempliċement dak li nixtiequ nisimgħu f'dan il-kumitat biss, irridu ninstemaw anka barra minn dan il-kumitat. Issa kwestjoni oħra eh, dwar artiklu 84 paragrafu 3 dan huwa kollu fuq kif nistaw inżommu il-flus fil-ISF u xinu l-status ta' reġuni ta' koezjoni, reġuni ta' tranzizjoni, eccetera. Ovvjament għawek jitlu tlet kategoriji ta' reġuni. U jekk taraw il-kaxxa tan-negozjati tal-Presidenza Daniża din il-kwistjoni tinsab hemm. U l-istituzzjoni hija naqra diffiċli. U jiena naħseb li dan juri li il-Presidenza Daniża ħatiħu l-istess approċċ bħal negozjati ta' ċifri tal-MFF li għalina mhix aċċettabbli minn perspettiva politika. U dan ifisser li kulħadd se jkollu jipprova jinkoraġġixxi lill-rappreżentanti permanenti biex waqfu milli dan jiġri u dan fil-Kunsil tal-EFSCO il-bieraħ laqas jekk din hija l-opinjoni tagħhom. L-EFSCO se tkun qed tħares lejn il-kaxxa ta' negozjati u dan bilan biex imbagħad twassala quddiem il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali ta' 26 ta' Ġunju li mbagħad dan jasal ukoll quddiem il-Kunsill. Jekk il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali ħares lejn dan il-kaxxa tan-negozjat tal-Presidenza Daniża u jaqblu fuqha, eh, dan jiftaħ il-sitwazzjoni kollha kemm Jiena ili nħares lejn din il-problema mill-bidunet fil-kumitat Oriġinarjament il-Kummissarju DGTO ħasbu li l-Fond Soċjali Ewropew jista' jitnaħħa kompletament mill-fondi strutturali u minn dan il-kuntest sabiex il-Fond Soċjali kun jista' jaħdem. U kien hemm uħud inkluż il-kumitat tagħna stess li emnu li kien hemm bżonn li jkun hemm xi eh, punti komuni umbrella ġenerali, iżda issa jidher li hemm tentativ li l-politika soċjali inkisruha. Jekk aħna ma rnexxinniex li ċifri tagħna indaħluhom fil-politika jidher li l-politika soċjali ħat tispiċċa titnaqqar minn dawk li huma kontrija. U f'pajjiżi bħal Portugal l-ġurnata Isu hemm min qed jgħid li dak li għandhom bżonn huwa infrastruttura tat-toro, imma din mhix vera. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' bilanċ fil-politika strutturali. U rapporter, inti il-rappresentanta tagħna hekk u jiena naħseb li ħajkollok tispjega l-fatti kollha b'mod ċar ħafna minn din il-ġimgħa l-qudiem. Għalkemm inti m'intix waħdek, aħna eh, inti m'intix waħdek aħna qegħdin Eh, f'din kollha flimkien. Ġvir daw kienu żewġ punti xtaqt nikkumenta fuqhom f'dan l-istadju. U ma xtaqx neqgħod niġi lura fuq ċertu mistoqsijiet tipo x'ħan għamlu bla riels, ġvir nimpenni li għadhom pendenti u mistoqsijiet oħra. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem? Iva jew le? Mela, fidejk. Forsi tista' ta' tina idea ġenerali ta' xet jiġri fil-kunsill għal dak li huwa l-fond soċjali kif inu bħalissa fost il-fondi ta' koezjoni. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lis-Sur Koxa u il-membri għall-emendi tagħhom. Il-kwistjoni tar rizorsi hija xi ħaġa li apparti mid-dibattitu fuq l-MFF u mhux ħanatikom informazzjoni addizzjonali fuq dan il-punt. Iżda jien ħanajt xi ħaġa fuq l-isħubija u il- għafas tal-prestazzjoni kif ukoll aspetti orizzontali. L-ewwel net, l-isħubija kien hemm xi membri li tawna xi kummenti fuq l-imsieħba u l-fondi. Il-Kummissjoni tħoss li sħubija ta' kwalità huma importanti għal sabiex ikun nistgħu nieħu l-għanijiet u l-bżonnijiet tal-reġuni. Dan ifisser li l-font jista' jkun għodda importanti sabiex nassiguraw li dan il-font jiżveloppa bl-aħjar mod. Il-kondizjonalità ex ante wkoll hija importanti għal dik li hija l-qafas ta' prestazzjoni li kienet li nassiguraw li l-font jaġġixxi blaħjar b'mod aħjar. U jekk inxeklu dam kullu xed nibatu s-sinjal tajjeb dwar l ambizjoniet tagħna. Il-Kummissjoni hija li tiddiskuti kwalunkwe eh, titjib li permezzinna li intejbu l-effetti pożittivi tal-programm. Issa, fuq il-prinċipju orizzontali, ġifiri l-opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l ġil il-Kummissjoni hija kontenta bit-titip li għaw fil-proposta u hija lesta li tiddiskuti dawn il-prinċipji. Sabiex jitpoġġu fil-prassi eh, ta' kuljum. Għal dik hija il-politika ta' kozjoni. Mela, grazzi ħafna skużani ħajkolli nkun naqra antipatika meta il-Kummissjoni tit tkellem għaw biex tirringrazzja l-MPs għal kontribuzzjoni tagħhom ma tkunux edin titkellmu skont is-suġġett aħna għawek qed niskellmu fuq biċċa leġislazzjoni. Iġri, tibqawx tiġu għaw tajdunna li jintom verament kontenti blementi, ma interessanix jekk intomx kontenti jew le. Aħna għanna dritt tal-inizjattiva, għanna id-dritt bħala kol leġislatura u Skużani li kelli nsemmi dan il-punt. Ili biex najda diw, kelli najda dal-ħodu, ta' Għana nishtuqkom tikkummentaw dan huwa ir-rwol tal-Kommissjoni fil-ħidma tagħna. Mela dwar il- qafas komuni strateġiku X'inhi l-opinjoni tagħkom fuq da? L-ebda dubju rajtu li jemmek hemm erba' emendi li ġew prezentati li kopru l-ambitu kollu kemm hu tad-dokument. U aħna ma nafux x'ħadd tagħmel, għamel il-kumitat din ħata taħt il-kodeċizjoni, xinu ma il-fatturi pozittivi u dawk negativi, il-vantagġi u l svantagġi u dan il-tekst ħajsir minnu ma tafu, aħna kellna diskussjonijiet fuq dan. Biex naraw jekk irridu nżommu dan id-dokument barra minn proċedura ta' kodeċiżjoni biex inkunu iżjed flessibbli X'namlu ġifieri? Nibdew il-kodeċiżjoni? X'taħseb li huwa l-istat attwali tad-dokument? Issa soluzzjoni li inna inti naħseb li teħtieġ aktar kjarifika. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-Kummissjoni ipproponiet li il-qafas komuni strateġiku jiġi adottat permezz ta' atti delegati u aħna nixtiequ li din tiġi miżjuda mar regolament Kummissjoni tista' taħdem mal parlament f'din id-direzzjoni? Tista' tinkludi wkoll mekkaniżmi ta' koordinament, koerenza, kif ukoll mekkaniżmi bi strumenti oħra tal-Unjoni, ġbi bħala parti minn annessa regolament. Iżda dwar l-azzjonijiet ewlenin, l-sfidi territorjali kif ukoll oqsma ta' priorità għal dik li hija l-kooperazzjoni mhux ħajkollhom qatt delegat eh, għalih. Nispera li wġibt il-mistoqsija tiegħek issa. X'ħadd poġġu fl-atti delegati? Dik il-parti li ħatiġi annessa mar-regolament. Dik ħad kopri l-lanijiet tal-politika, l-mekkanizmu ta' koordinament, kif ukoll il-mekkanizmi li assiguraw konsistenza ma', politiki oħra. Dawn ħajkunu fan ta' regolament. Minna l-oħra l-azzjonijiet ewlenin u l-sfidi territorjali kif ukoll oqsma ta' priorità għall-attività ta' kooperazzjoni mhux ħajkunu koperti minn qatt delegat għalih Iġri il-proposta tal-Kummissjoni kifini illum. U xek. Tajjeb. Mela, rapporter tixtieq tikkonkludi? Grazzi ħafna. Dan kien dibattitu verament interessanti u utli. il-kollegi tiegħi għamlu ċertu interventi li nabmu b'mod ġenerali nista' naqbel magħhom. Jiena qed li ħankun qed niltaqa' ma' shadow rapporters il-ġimgħa d-dieħla u jiena ċert li ħankunu nistgħu nħu ftehim kunsens. U bħalma qalet il-President jiena ċert li ħankunu nistgħu nimxu quddiem flimkien. U aħna nistgħu nikkonfermaw il-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Impjiegi. Fl-istess ħin jiena għandi dispeċi wieħed. Jiġifieri li huma biss il-membri tal-PPE u tal-SN tal tal-SND li tkellmu l-lum u ma kienx hemm kummenti minn għand gruppi politiċi oħra u jiena naħseb li verament għandna bżonn ta' konsens wiesa' Jiena ħan nipprova niltaqa' mal-grupp biex nara x'inhuma il-pożizzjonijiet tagħhom biex ninkludihom fl-opinjoni tagħna. Jiena għandi tliet mistoqsijiet speċifiċi li nixtieq nqajjem. L-ewwel kien hemm verżjoni inizjali tal-opinjoni tiegħi li intom diġà għandkom li tat informazzjoni dwar il-pożizzjoni tagħna jew anzi li waslitna biex il-pożizzjoni tagħna nħuduha biħsieb. Il-pożizzjoni hija waħda interessanti iżda fl-istess ħin irridu naħsbu dwar il-possibilità li nirristrinġu il-kompetenzi għal dawk li huma atti delegati tal-Kummissjoni. Jiena smajt it-ħassib tal-kollegi u r-reazzjoni tiegħi hija din li dan l-ammont ta' 25% jrid jinżamm, jiena dak li t-nprofa nikseb. U dak li membri oħra qed jgħidu li rridu nilħu. Ma naħsibx li ħan diskutu daqshekk fit-tul, aħna rridu nassiguraw li jkun hemm il-proporzjon adegwata għal fond soċjali Ewropew. Issa dwar l-emendi ħafna minnhom qegħdin iħarsu lejn it-tnaqqis tal-pis amministrattiv. Dak li għandna bżonn naħna huwa li niffaċilitaw il-proċeduri kollha kemm huma. Jiena nifhem għalfejn il-Kummissjoni faslet l-affarijiet kif għamlithom hi, iżda ċittadini għal ħaddiema. Dawn m'għandhomx jiġu esklużi. ċertament ħajkun hemm konfrontazzjonijiet fuq dawn il-pożizzjonijiet. Issa ħna nkunu qegħdin nifasslu kompromessi flimkien ma' shadow rapporteurs. Jena naħseb li aħna l-koll fil-gruppi politiċi tagħna se jkollhom isaħħu l-pożizzjoni tagħna u naħseb li jiena nista' nserra fuq l-appoġġ ta' kulħadd għal dik li hija eh, lajnuna li ħan U jiena naħseb li t-tielet diskussjoni tagħna fuq dan l-abbozz se jikkunsidra bisħiħ dawn il-kompromessi. Tajpis, grazzi ħafna rapporter, nawguralek. U jina nittama li jinti u Shadow Rapporters tkunu tistaw tilħu kompromess tajjeb u ftejn ta' kompromess għaliex irridu nadottawhom sal-5 ta' Lulju. Għalhekk jien għandi l-istess kumment għalik bħal kumment li għamilt dal-għodu. Huwa importanti ħafna li konna l-kompromessi il-ġimgħa d-dieħla naf li inti diġa sbat tijak li l-kollegi, iżda issa ħatkun taħdem ma' shadows. U allura trid trid temenda l-kompromessi wara li tkun iddiskutejt ma' shadows. Mbagħad jagħtuhom lill-membri eh, biex ikollhom idea x'ħajamlu shadows qabel il-votazzjoni ħassir fil-5 ta' Lulju fi Strasburgu. Issa naddu għal punt 15 fuq l-aġenda tagħna. Se naddu l-mikrofonu lis-Sur Becker. Sabiex niddiskutu l-emendi fuq il-rapport tiegħu fuq inizjattiva propja għan negozjati soċjali l-ħolqien ta' klima favorevoli entreprizi soċjali l-partijiet interessanti u l-inni fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni għandu diskutu għandi b'meda 283. Skużamni, senjuri, kienem 283 emenda. Vorweg möchte ich vor allen Dingen natürlich allen Ausschussmitgliedern danken für die außerordentlich rege Beteiligung, allen voran den Schattenberichterstattern, aber auch meinem Koordinator äh, im, äh, der Fraktion. Nishtiq nirringrazzjakom għalla mendi li jentkom ressaqtu. Nishtiq nirringrazzja kemm l-assistenti tiegħi kif ukoll it-tim. Basikament, Dan is-suġġett huwa wieħed importanti ħafna għal futur jiena naħseb li ir-rapport fuq l-intrapriżi soċjali huwa vera interessanti. Sabiex naraw il-kontenut differenti u il rapporti oħrajn, il-Fond Soċjali Ewropew ta' Investiment kif ukoll ir-rapport importanti ta' Steinrek per eżempju. Għalhekk għandna xi dispożizzjonijiet li ġew qabel ir-rapport fuq l-intraprenditorija soċjali dwar it-terminoloġija dwar id-definizzjonijiet li għandkom fid-dokumenti mill-Kummissjoni u dokument tal-Parlament ukoll li jiena semmejt dawn huma differenti kemm fil-verżjoni Ingliża kif ukoll fil-verżjoni Ġermaniża u qed nistenna li nistgħu ngħidu l-istess għal lingwi l-oħra. Mna mela, xi ħaġa li tridu intkom taċċettaw. et niprova nibda minn dan il-punt tatlu et niprova jena nlaqqa kollox, naqqat kollox, ħalli bekk jista' jkollna definizzjonijiet li huma iktar irfinati, iktar stretti, iktar b'saħħithom dwar il-kontenut. Nista' ngħid li qed nifukaw fuq tlet affarijiet, tlet punti importanti. Imma hemm opinjonijiet differenti madwar il-mejda. Il-kwistjoni li nerġgħu ninvestu il-liħ u l-involviment tal ħaddima il-kwistjoni ta' parteċipazzjoni jiena li qed nipprova nagħmel qed nipprova niffoka fuq innovazzjonijiet ġodda. li ħajkunu possibbli mill-2012 il-qoddim fejn nistgħu aħna nippromovu l-intrapriżi soċjali u Mannix aħna mwaqfuhom lil dawn, anzi għanna nipromuovuhom. Mannix aħna nxekluhom. Din kienet id-direzzjoni bażika li xtaqt nieħu jiena. l-inizjattiva tal-Kommissjoni waħda pożittiva għalhekk dak li qed nagħmlu eh, aħna daffert li qed nagħmlu rridu jimxu id fit mal-ħidma tal-Kummissjoni, rridu aħna nħeġġu l-innovazzjoni futura, rridu nippromuovu din l-innovazzjoni. Għalhekk l-emendi jistgħu vera ikunu utli. l-intraprenditorija soċjali għanda l-effetti soċjali għalek nistaw aħna intejbu l-affarijiet dana vera jista' jkollu impatt. U dina xi ħaġa li tmur lilin mid-dibattitu. Dwar il-kalendarju għanna l-laqa ta' bejn ix-shadows F'dawn il-ġimmatejn il-ġejjin se nistudjaw il-proposti ta' kompromess u ħanipruvaw aħna Inwassu l-kompromessi li x-shadow tal-li bekk ikonna biżiet jien matul dawn il ġimagħtejn sabiex insibu bażi komuni biex inkunu nistgħu nippreżentaw verżjoni li tista' tikseb kunsens wiesa. Is-Sinjora I think uh, I would like to uh, repeat what uh, our rapporteur, uh, how rap our rap Il-rapporter beda billi qal li għal kemm dan huwa rapport fuq inizjattiva propja xorta waħda kien hemm interess enormi minħabba n-numru ta' mendi li ġew imresqa u jiena naħseb li vera ħatkun ħidma diffiċli eh, għalik li toqgħod tadihom kollha jina u naqra l-emendi ħafna informazzjoni dettaljata kulħadd jaqbel li l-Kummissjoni trid tikkontribwixxi sabiex taċċerta l-livell ta' adegwat ta' aspetti legali, politiċi, soċjali għal dawn il-negozji soċjali saru ħafna proposti wkoll għal definizzjoni jiena naħseb li l-aħjar soluzzjoni dik li immorru lura l-definizzjonijiet diġa eċċettati tan negozji u intraprizi soċjali u ekonomija soċjali jekk le mhux ħankunu nistgħu aħna namlu dawn il-konnessjonijiet u sem waqfu xi ħaġa li deġa teżisti nkunu qed imwaqfu wkoll il-messaġġi li qed jinbagħtu bħalissa f'dan il-qasam. Jiena naħseb li hemm ħafna ammendi ħafna aspetti differenti dwar kif aħna nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni finanzjarja tan-negozji soċjali dawn il-kumpaniji soċjali kolħadd issu jaqbel li dawn in-negozji soċjali jistgħu eh, jagħmlu kontribuzzjoni vera tajba sabiex itaffu l kunsekwenzi tal-kriżi fil-qasam tas-servizzi soċjali kif ukoll fi oqsma oħrajn u huma importanti ħafna sabiex joħolqu l-impjiegi u għar iktar importanti wkoll li u dan l-ambjent sigur u l-ambjent legali, ambjent finanzjarju wkoll. Għalhekk aħna qed nistennew bil-ħerqa sabiex naraw l-emendi ta' kompromess jiena naħseb li jekk inħars lejn l-emendi kollha naħseb dak li għandna bżonn nagħmlu huwa tip ta' ristrutturar, strutturar mill-ġdid. Għax jekk le jista' jkun li dan ir-rapport ħajjaqa minħabba l-ammont eh, konsiderevoli ta' emendi imma jiena ninstab xerta li Sur Becker ir-rapporter se jirnexxielu joħroġ bi struttura partikolari li eh, iva tista' taqdi dan il-lan. Grazzi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres de mon intervention? Grazie ħafna fadal xi talbit għal-mikrofonu. Sinar Tani? sem Sven Giggled. Nittamma li nkunet nirrapprezenta l-sibita Sven għawnek. Dan il-rapport irrit Isserraħ iktar fuq il-ħidma eżistenti diġa tal-Parlament per eżempju il-rapport ta' Sven Giegel diġi firma nix aħna nivvintaw xi definizjoni ġodda xiva diġa sar ħafna xogħol ta' bażi kien ftejmit bejn il-gruppi u għandna nibnu fuq eh, dan ix-xogħol nix eh, aħna naqbżuhom dawn il-rapporti hemm xi punti oħrajn li huma importanti imma ma semmewx l-aċċess għall kreditu għal finanzi dan huwa punt kruċjali ħafna għal dawn in-negazji Biex norbtu dawn mal-istrateġija 2020 u irrid ikollna diskussjoni fuq negozju soċjali u id-definizzjoni. Għalhekk dena diskussjoni jekk inti tista' tinkludi il-lieħ e, dawk l-intraprizi li jagħmlu il-lieħ fid-definizzjoni trid toqdu attenti intkom għax etħallu għal possibilità li e, ħassibu rruħkom fi situazzjoni diffiċli, naħseb li inti għandek tiddistingwi mod tajjeb bejn dawk l-organizzazzjonijiet li jagħmlu il-profit u dawk li le. Dawk kienu il-tlet punti minna naħa tagħna. Imma għanna e, u resana ħafna minn di. Grazzi. Grazzi ħafna. Ġifiri jekk ma faddalx iktar talbiet għal mikrofonu xrat ngħid ħaġa waħda jiena għax jiena naħseb li jahna vera kuntenti li kellna dan ir-rapport li ġi imressa dan ir-rapport kien importanti ħafna għal kumitat imma qatt hemm problema kbira. Issa għandna dan ir-rapport u fl-aħħar mill-aħħar insamma hawnhekk irridu eh, aħna niddiskutu eh, definizzjoni u ġustifikazzjoni ta' dan ir-rapport meta inizjattivi oħrajn diġà ġew adottati jew qed jiġu pjanati inizjattivi parallela smajna il rapport dwar il-kooperattivi imma hemm ukoll ir-rapport ta' Okoni fil-Kumitat Ikon aħna se u opinjoni fuq il-Fond Soċjali u tal-Interprenditorji mbagħad il-rapport liħor ta' ta' Steinrich dwar l-innovazzjoni soċjali. U hemmhekk fil-kuntest Ewropew aħna se nkopru xi tħassib li diġà ġie espress f'dan ir-rapport tas Sur Becker. Ġifiri, Iva, forsi etnajt xie affarijiet li għaw barra mill-mandat tijaj, imma bħala membru ta' tal-komitat nixiq nitlop li l-rapporter jagħmel dan l-sforzi. L-ewwel u qabel kollox l-approċċ irid ikun wieħed immirat għax ir-rapport fuq inizjattiva propja iva xi ħaġa li kulħadd iħob jagħmel. Imma ir-rapport irid ikun utli għax jekk le inkunu eh, qed noħol u ħafna xogħol żejjed u mhux ħadd ikseb xi riżultati xi ħaġa vera frustranti. Ġifieri x'inhuwa il-messaġġ li qed nippruvaw aħna nibatu hawnhekk permezz ta' dan ir-rapport? X'inhuma eh, tlet aspetti prinċipali involuti. Imbagħad il-punt liħor li trid taħseb dwaru rridu nkunu konsistenti mal-bqija tax-xogħol li qed nagħmlu. Par pereżempju il-definizzjoni tal-interpretatorija soċjali. Jiġifieri inti trid iżomma din id-definizzjoni. Jiġifieri inti trid taħdem fuq dawn it-tlet punti inti eh, trid tiffokal l-isforzi tiegħek irridu nifokaw l-isforzi tagħna ħalli bekk naċċertaw li aħna nagħtu l-aħjar li nista' u kemm nista' minn eh, dawn il-283 emenda. Ma kellix jiena biżiet ħin ma kontx kuraġuża biżiet sabiex naqrom kollha. Rapporter, dak li xtaqt ngħid nitama li jinti ħataqbel miħaj, hawnhekk. Ma dan l-approċċ ta' ħidma jiena naħseb li dan huwa fl-interess ta' kull wieħed u waħda minna x'kulħadd ovvjament jixtieq li dan ir-rapport jagħmel progress. Ma fadalx tal-wit għal mikrofon għalhekk se nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lura lir-rapporter. Grazzi ħafna. Jina fil-bidu et li um, il-kwistjoni ta' definizzjonijiet l-iktar kwistjoni importanti. Għanna bżon aħna nistudjaw it-terminologija għax nafu li eh, il terminologija tista' tintuża b'mod differenti fi dokumenti differenti, ġifiri dina sfida kbira li għanna d-demna. u rridu kol nieħdu pożizzjoni ċara Jena naqbel u kol mal-fat li il-bazi finanzjarja għall-intraprizi soċjali irridu aħna nistudjawa din il-bazi u irridu u kol noħarġu bi definizjoni preċiża dwar l-istruttura tar-rapport. Ovvjament, Aħna naqraw l-emendi proposti u mbagħad ħennatu ordni li tagħmel iktar sens li kollega Sir Gigilt iva nista' nikkonferma li il-fatt li aħna qed nistudjaw il-ħidma assistenti u qed nużaw din il-ħidma bħala bażi tina raġuni il għana rrid ikollna dawn id-diskussjonijiet intensivi, differenzi ta' opinjoni aċċess għal finanzi u parti mir-rapport. Mbagħad fil-istqarrija inizjali tiegħi jiena għed li għandna bżonn aħna nisdiskutu l-kwistjoni ta' l-opinjoni tiegħi li flimkien ma' shadows rridu aħna nistudjaw il-potenzjal għal soluzzjonijiet innovattivi ġodda u rridu dawna nagħmluhom possibbli. Xtaqt jiena natikom eżempju Awstrijak eh, fil kasta ta' Caritas huma għandhom sussidjarji ta' 100% kummerċjali. Huma fl-istatut għandhom li ħajamlu liħ li jista' jerġa' jiġi investit u Caritas għandu għanijiet soċjali biss. U għalhekk tajjeb li nirrikonoxxu dan il-punt dawn huma intrapriżi soċjali li ħajkunu ferm kuntenti jekk aħna nkunu nistgħu aħna natu għajnuna mhux qed nipprojbixxu aħna l-użu tal-ilieħ. Iva nafu li l-affarijiet mhumiex xarja abjad fuq l iswet hawnhekk ma nstabu fi triq tan-nofs imma aħna nixtiequ u għażliet għalikom. Is-sinjura ċer għadit li il-klim minn ħalqi dak li jintijet kien ċar ħafna jiena studjajt ix-xogħol tas-Sinjura Steinrich u jiena u koll inkludejt eh, dan il-xol għawnek f'tijaj għalin bekk stajna eh, u nistaw aħna niksbu għan. Umbat, aħna, ovvjament, nishtiq u nitkelmu ma' shadows u hemm ħafna emendi ta' kompromess li jiena diġa'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 Dans la foulée, j'ai cru un instant que c'était le... Tajjeb, nistaw nitrattaw l-elementi ta' kompromess fl-10 ta' Lulju. mbagħad nifutaw dwarhom. Ħsibt li kienet il-5 ta' Lulju imma diġà hija ġurnata fejn għandna ħafna x'nagħmlu għalhekk ser nitrattawhom fl-10 ta' Lulju. Naddu għal punt 16 issa naddi il-kelma l Alejandro Serkas biex jippreżentana ir-rapport tiegħu informazzjoni konsultazzjoni tal-ħaddiema, anticipazzjoni u maniġjar tar-ristrutturar. Kjoġbok rapporter. Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a iniciar hoy un largo camino. Grazie tassew, signora President. Illum ser nibdew vjaġġ twil. Vjaġġ illi ser iwassal għal rakkomandazzjoni. U kol għafas leġislattiv jew inkella jista' jfallew nibqgħu għaddejjin palma dejma minna sissa. Dak li għanna u importanti għall-Europa tal-lum u għall-Europa tal ġejjen qegħdin nitkellmu dwar l-Europa fi kriżi dwar l-allokazzjonijiet mill-ġdid, ristrutturar, bidliet teknoloġiċi u l ġejjeni tal-Industrija Ewropea u qegħdin nitkellmu dwar il-pedamenti tal-kostruzzjoni Ewropea illi jmorru lura lejn il-Komunità Ewropea tal faħamu tal-azzar. U hawnhekk din hija opportunità kbira li aħna għandna għaliex l-istrutturar minn ġdid dejjem kien parti minn ħajjitna minħabba rivoluzzjoni industrijali, il-bidla teknoloġika, l-kompetittività, l-innovazzjoni, bidliet oħrajn. Iżda jidher biċċari li jekk naraw x'inhu ċifri tal-Ewropa għallum għandna traċedja quddiemna f'erba' snin sa mill-bidu ta' din il-kriżi minn 4000 bidla li kien hemm. Aħna tlifna 1.8 miljun posta xogħol. U ħloqna 800,000 posta xogħol. Ġifieri Wieħed minn kull sitt ħaddiem fl-Ewropa qed jaħdem fl-industrija l fis-settur tal-industrija. U taħseb li aħna nistgħu nkampaw biss bis-settur tas servizzi fl-Ewropa fil-ġejjien ma naħsibx l-industrija. U l-manifattura irridu jaraw ġejjien iser ikollhom għaliex jekk le mhux ser ikollna rwol f'dinja globalizzata fil-ġejjien dan huwa riskju imma hija wkoll opportunità għandna ċifri kbar hawnhekk. Il-bieraħ aħna konna flimkien ma' rappreżentanti tal-ħaddiema minn minar sometal u jider illi d-deċizjonijiet qed jittieħdu fil-belt ta' Londra volent għajna f'Lussemburgu bil-postijiet ta' xogħol illi qed jintilfu fl-Ewropa huwa jaqbad u jala u jkeċ in-nies u dan jagħmlu bħalli kieku l-problema ta' ristrutturar kienet xi ħaġa illi hija ta' tħassib għall-kumpaniji tiegħu biss u mhux ta' tħassib għal pajjiżi kollha fejn huwa jopera u eh, fis-soċjetajiet fejn huwa jaħdem. Għalhekk neħtieġu ġejjeni għall-industrija fl-Ewropa jekk ma noqdux attenti mhux ser ikun hemm ġejjieni. Għalhekk irdu naraw x'nistgħu nagħmlu għaliex jekk aħna ħan nieħdu approċ fejn ma nagħmlu xejn u nħallu l-kumpaniji jiddeċiedu pereżempju General Motors dan l-aħħar ħadet deċiżjonijiet serji fir-rigward tal-ħidma tagħhom fl-Ewropa, hawnhekk irdu naraw ser jiġri bl-impjanti ta' kostruzzjoni tal-vetturi fl-Ewropa. Iżda hawnhekk dan huwa dwar iċ-ċittadini tal-Ewropa, l-persuni tal-Ewropa u rappreżentanti tal-amministrazzjoni pubblika. Din mhix ħaġa li tolqot pajjiż wieħed biss, imma l-Ewropa kollha hija qed tintlaqat u dan Qed naraw jiġri fl-Ewropa b'intensità kbira, l-istrutturar minn dejjem kien maħna ma qatt ma kellu intensità daqse kbira. U bażikament qegħdin nindunaw illi s-swieq finanzjarji qegħdin jirpu fuq kollox fuq kulħadd bħalissa anke fis-settur tal-industrija u dialogu soċjali bħalissa qed jiġi ignorat mhux qed jiġi irrispettat aktar. Palli kieku kienet xi ħaġa illi qed tiġi mwarba totalment. Irridu nfakru l-ekonomija ta' suq soċjali fl-Ewropa. Irridu din l-ekonomija ta' suq soċjali illi tkun waħda kompetittiva mhux ħażin. Iżda sfortunatament fil-rigward tal-ħaddiema f'pajjiżi differenti, aħna insejnihom dawn ir-responsabiltajiet soċjali li għandna, għandna sfidi kbar hawnhekk L-istruttura fl-Ewropa qed jaħdem tajjeb imma l-istruttura rieħu qed jaħdem ħażin ħafna meta jaħdem tajjeb jaħdem fl-interess tal-kumpaniji l-istati il-ħaddiema u r-reġuni. U l-istrutturar tajjeb hija xi ħaġa li tista' issir nafu li dan jista' jsir u nafu li nistgħu nagħmluha kapaċi nagħmluha, imma nafu li nistgħu neqirdu l-affarijiet kollha kemm huma wkoll. Hawn dokument fit-tħul ta' din il-kamra fejn hemm xi studji minn aġenziji Ewropej u aġenziji li għamlu l-universitajiet ew l-universitajiet ew l-enin fl-Ewropa u jidentifikaw xinu ma nuqqasijiet fl-ristrutturar tal-Ewropa illum. U għaliex hemm falliment ta' strutturar minn ġdid li tweġiba hija li aħna ma strument vinkolanti trasversali biex jagħmel sorveljanza ta' ristrutturar. Għaxar snin ilu l-Kummissjoni fetħet Green Paper dwar din il-kwissjoni u s-sala xar snin kena analizi, diskussjonijiet, dibattitu, dibattiti wieħed fuq ieħor, imma kollox talla għarraju, jaġiċi għarraj hawnhekk. Hemm kumpaniji li wieġbu mod tajjeb hemm kumpaniji oħra f'pajjiżi oħra illi ma wieġbux kif għandu jkun. U għalhekk l-ewwel parti ta' rapporti hija dwar il-ġustifikazzjoni biex aħna nieħdu azzjoni għaliex issa huwa importanti fl-istorja Ewropea wasal iż-żmien illi aħna nieħdu azzjoni din hija problema Ewropea u neħtieġu approċċ Ewropew biex nindirizzaw din il-problema. Irridu niddeċidu jekk aħna irridux leġiżlazzjoni jew qafas leġislattiv Ewropew biex nippruvaw niksbu strutturar minn ġdid pożittiv u niżguraw li l-partijiet interessati kollha ikunu involuti fi strutturar mill-ġdid Ewropew illi jaħdem tajjeb. Għaliex jekk nafu li huwa dan li neħtieġu, għaliex maħniex nagħmlu hekk, kollegi? Għaliex serin komplu inħallu dan il-kontinent jinqeret? Għaliex għan permettu li jelluf ta' persuni jitilfu l-postijiet ta' xol tagħhom u il-kumpaniji jmorru b'nadi oħra. Meta suppost qed nagħmlu xi ħaġa dwaru għaliex iswi għandhom jiddeċidu x'regoli japplikaw irdu kun aktar imħasba dwar il-partit interessati. Sur Mital mhuwiex industrialist, huwa finanzjatur, huwa persuna illi jinteressa biss illi jeqret l-industrija tal-azzar fl-Europa. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan biex nipproteġu l-ġejjini tagħna naf illi eh, huwa minnu lill politiċi jgħidu ħafna affarijiet imma wasal iż-żmien illi nagħmlu xi ħaġa hawnhekk it-tieni parti ta' dokumenti huwa dwar dak li aħna rridu nagħmlu. Wasal iżmin direttiva din hija direttiva għafas li t-tekst f'dan il-kuntest fija kontenut minimu dan huwa kontenut li ħajseħ u jiġi attivat biss jekk ma jkunx hemm risposta statali jew inkella jekk ma jkunx hemm risposta konvenzjonali f'dawk il-postijiet fejn l-interlokuturi soċjali ma laħqux għal ftehim fejn jkun hemm nuqqas regolament fejn ċertu postijiet fejn komplu eh, jinkorporaw din id-dottrina terribli fejn dawk li rridu fejn nis jistarawnu li rridu. Din hija leġiżlazzjoni li pretendi ambitu ta' applikazzjoni stret ħafna u definit ħafna kif ukoll limitat ħafna. Aħna nitkellmu biss dwar il-fenomenu ta' ristrutturazzjoni u fil-imprizi kbar u fil-gruppi kbar li xaħna mħasba ħafna fuq il-ġejjieni industrijali tal-Ewropa u anka għal proċessi kbar ta' ristrutturazzjoni, proċess li jaffettwa aktar minn mit eh, ħaddim. Eh, Aħna maħniex ħanpoġġu eh, pis amministrativ zejed fuq fu l-SMEs. Aħna ma tuqux namlu il-ħajja tal-intraprizi tal Ewropej aktar diffiċli. Irridu nejnuhom. Irridu nejnuhom sabiex ikun jistgħu jaħdmu tajjeb għaliex l-istrutturi jkunu saru tajjeb U dawn huma ristrutturar li jkun sar biftejim nimminimizzaw ir-riski u nieħdu l-aħjar potenzjal ta' kapaċitajiet tal-intrapriżi. Aħna nixtiequ nipprivileġġaw eh, dawk li huma involuti bil-parteċipazzjoni. Dak li huwa importanti huwa nipprevjenu u naġixxu b'ħafna antiċipazzjoni tal-proċess ta' ristrutturar din xi ħaġa ma tistax tiġi evitata u rridu ħafna drabi e, nkunu nafu eżattament id-direzzjoni ta' ċertu sma partikolari ta' suq u jekk naġixxu minn qabel nimminimizzaw ir-riski, nimminimizzaw l-aspetti negattivi, nkunu nistgħu naġixxu sabiex l-intrapriża tkun tista' tkompli tiżisti sabiex kunu nistgħu nsalvaw il-maġġor parti tal-attività u tal-impjiegi. Aħna rridu li jkun hemm ġestjoni intelligenti u tajba u ġusta ma rridux li jkun hemm eh, ristrutturazzjoni li ssir b'awtorità u, u b'mod mħarbat. Aħna edin nitratta, għet nipruvaw li il-ħaddima kolla l-opportunitajiet kolla li jistaw jiġu salvati, jiġu salvati. Situazzjonijiet indaqs, Xet jiġi palissa bil-General Motors, bil-kaxi bil-banek ta' tfaddi per esempio. Aħna irridu nużaw metodu intelligenti fej ħajirbaħ kulħadd, fej ħajirbħu l-intraprizi u il-parteċipanti kollha fl-industrija, irridu nivolvu l-aġenti kollha. Aħna irridu najdu li għaw fenomenu tal-intraprizi, fenomenu strutturali u fenomenu soċjali, dan huwa suġġett li jaffettu ħafna l-żoni industrijali. Dan huwa suġġett li jaffettwa ħafna lil ċertu lokalitajiet dawn iċ-ċifri ta' mijiet ta' eluf ta' anzi ta', ta dawn l-interpriz li għandhom mijiet ta' impjegati huma lokalizzati postijiet partikolari. U għat jagħmel Et jagħmel effetti negativi ħafna fuq in-nies, fuq l-impjegati, fuq l-intrapriżi, fuq il-soċjetà u dan eh, jekk l-affarijiet jimxu ħażin eh, jaffetwa l kulħadd irid ikun proċess ristrutturar pożittiv li għandu pjan u eh, li jaħdem tajjeb, m'għandux itellef l-intrapriżi tajjeb tajbin jista' jħarbat lil dawk li għandhom attitudni irresponsabli ma mandom jaffettwaw lil dawk li ħajużaw metodi responsabli biex jippruvaw jimminimizzaw l-effetti negativi u ju jamlu ħajar użu tal-effetti pozittivi. L-istituzzjonijiet pubbliċi, reġjonali, nazzjonali u anka dawk eh, tal-Unjoni Ewropea għandna kif iddiskutejna l-Fond Ewropew tal- tal-ġustament tal-globalizzazzjoni u għacċar li irridu nejnu għom biex natuħom opportunitajiet oħra, l-Europa maċiċ tati pariri biss, imma rridu nejnu dawk li edin fit edin jitilfu, li edin f'diffikultà, dawk li edin jitilfu minħabba il-globalizzazzjoni, minn qed jirbaħ minn qed jitlef. U rridu ngħidulhom li m'intomx waħedkom minn qed imur ħażin, irridu naraw li jirriċiklaw li kollom opportunitajiet ġodda u li l-intraprizi kollom dimensjoni ġdida li probabilment il-bdil eh, eh, teknoloġiku qed jispicċa li ħallihom obsoleti. Issa, biex nikonkludi dak il rwol eh, li jaqa taħt il-filosofija ta' dialogu soċjali u l-informazzjoni tal-konsultazzjoni mal-ħaddiema jekk inħarsu lejn dik li kienet l-esperjenza tal-pajjiżi li ziet kellhom suċċess pereżempju Danimarka, dawk il-pajizi fejn fl-istess moment kellhom il-flessibilità u s-sigurtà tal-impjegati. Kienu jafu e, jużaw l-innovazzjoni il-bidla imma wkoll id-demokrazija demokrazija rappreżentattiva tal-intraprizi. Ma jistax ninsew il realtà tal-informazzjoni e, tal-konsultazzjoni mal-impjegati. -impie ma nistawx noqodu inġibu il-karozzi mill-Azja minar ma kunu konsultajna, jew għanz minar ma kunu konsultajna mal-kumpaniji Ewropej. Il-Unjoni Ewropea għanda miżuri biex tara li iwet u l-impjegi tagħhom l-imprizi mandomx għalfej jaħsbu biss fil zida tal-benefiċċji individwali, irridu jirrispondu kollha l-benefiċċji soċjali. Din miex kwistjoni teknoloġika, jekk taraw il-rapport, il eh, għandkom il-dokumenti għaj, taraw li il-ristrutturar kollu ta' suċessar wara ehm, dialogu soċjali, apport soċjali u bla poċ tal-istituzzjonijiet tal nazjonali u reġjonali. Jekk dan huwa l-aħjar pass, eja nibdew nimxu, nimxu. Għalfej, għanna nisakrifikaw fil-fa, fil-din l-awra, f'din l-atmosfera tal-li kollox huwa is-suq. Le, mhux l-suq, mhux l-intrapriża, il-raġ, l-individwi huma importanti ħafna. Għalhekk, jiena nishti u hekk għanajdilkom, naf li ħajkonna twila ejja naħdmu flimkien dan huwa dossier li mhuwiex dossier ta' grupp politiku dan mhux dan huwa dossier li huwa importanti ħafna l-ġejjieni tal-Ewropa l-immaġni li ċittadini għandhom Aħna maħnix insensittivi għal-dbatija tagħhom, aħna naċċittaw li għaw it tibdili li qed isir imma rridu nagħmlu kollox flimkien kulħadd irid jerfa' ir-responsabiltajiet tagħhom, imma aħna wkoll għandna responsabiltajiet tagħna. Għandna ħafna emendi mingħand il-gruppi għaw networks differenti Ewropej li qegħdin jgħinuni, hemm ħafna nies qed jgħinuni nagħmel rapport tajjeb u jiena naħseb li darba eh, dan ħajkun eh, rapport mhux tiegħi individwali iżda aħna lkoll f'dan il-kumitat ikunu naqsmuh nħon nikkonsidraw bħala rapport tagħna u għada ikun ukoll rapport tal-Parlament. Grazzi. je donne d'abord la parole à Madame Lopi accompagner, mais compte tenu de l'importance. Signora Lopez Fontaine. Mbagħad is-sur Kazini fisem l-għalde kol talab biex jitkellem. Is-sur Kazini sta jitkellem l-ewwel, infatti. Is-sur Kazini. Grazie, Sinjora President, kollegi rapporter Shadows fi semal nilqa il-rapport ta' inizjattiva tal-kollega Alejandro Serkas wieħed ma jistax joġġezzjona illi fil-proċess ta' ristrutturar bħal kull partit interessati l-ħaddiema għandhom ikunu informati u involuti dwar l-affarijiet. Lantana huwa komuni, aħna rridu illi l ristrutturar ma jkunx jinvolvi persuni li jitkeċċew jekk possibli l-proċess li tkun qed trasparenti pjanat minn qabel u jsir b'mod li ħares l-impjegati biex bekk nevitaw li konna spejjeż soċjali estensivi iżda bħala liberali aħna ser naraw bir-reqqa id-dettalji ta' dan ir-rapport u ser niżguraw illi dan ma jsirx wis preskrittiv u pis zejjed fuq il-kumpaniji illi diġa jkunu għaddejjin minn proċess diffiċli u li jiswa l-flus. Id-drittijiet tal ma jistaw jiġu imħarsa blaħjar mod jekk aħna ikonna ambjent ta' negozju tajjeb u li jkun jati appoġġ. Grazzi tassew. Grazzi, Signora Lopez Fontanier. Jina l-ewel net nishtiq nifraħ l-rapporter għalix dan huwa suġġett verament importanti u qed nara li jemmen fih li xi ħaġa verament importanti. U aħna nixtiequ li l-koll neħu ftejjim. Għalek jina ċerta li dan id-dibattitu ħajkun importanti ħafna u interessanti ħafna. Minn barra dan u importanti ħafna u koll dan id-dibattitu għall-izvilup tas-suq tax-xogħol tagħna u Alejandro Serka semma dan il-punt mod eccellenti. Uh, ovvjament, forse l-affarijiet ħajsiru qari ma f'dan l-istadju l imprasprizi Ewropej għandhom bżonn jerġgħu jibdew jikbru u eh, irridu nispettaw ovvjament is-sussidjarjetà fl-istati membri iżda m'hemm ebda dubju li s-sitwazzjoni mhijiex l-istess waħda eh, li kellna xi ftit snin ilu meta diġà konna nitkellmu dwar ir-ristrutturar. Għalija l-grupp tiegħi naħseb li huwa importanti ħafna li natu l-attenzjoni tagħna kollha f'dawn il-punti il-produttività, il-kompetitività eh, u l-antiċipazzjoni l-intraprizi tagħna. Kull darba edin jaqgħu taħt din il-pjaga tal-kriżi huwa importanti ċertament li naħdmu fuq id fuq din id-dislokalizzazzjoni, din hija dan huwa fenomenu importanti li jilu jiseħ fl-Ewropa eh, f'dawn l-aħħar snin u kull darba Eh, kull darba qed iqajjem dejjem aktar tassif fil-pajjiżi. Għandna bżonn ta' odot biżejjed biex inkunu nistgħu nevitaw li l-intrapriżi jaħarbu minn pajjiżna. Punt ieħor li huwa importanti għal suġġett ta' ristrutturazzjoni huwa li rridu niddefinixxu eżattament dak li nifmu bil-kelma ristrutturazzazzjoni. Ristrutturar għaliex irridu naraw li konna pożizzjoni komuni Issa suġġett ieħor li jiena naħseb li huwa fundamentali u ħanitkellem fuq huwa l-prinċipju tas sussidjarjetà. U rridu nobdu għal leġiżlazzjoni li hija fis-seħ. Fl-istess ħin tkun ħaġa pożittiva jekk teżisti liġi bażika li tiġi applikata f'dawk l-istati membri fejn m'hemmx leġiżlazzjoni dwarha. U naqbel li rridu naħdu fuq dan is-suġġett kif ukoll ma rridux ninsew li noqogħdu attenti ħafna nieħdu ħsieb l-SMEs. Issa xi punti oħra li nitkellmu fuqhom fir-rapport li semmew fir-rapport hija l-informazzjoni għal ħaddiema. Jina ma narax daqshekk bżon li nifukaw fuq il-formazzjoni anzi taħriġ tal-ħaddiema. Tal għaliex hemm elementi oħra li jaffettwaw dan it-taħriġ. Jiena nifhem li f'dan is-suġġett il-mota kif huwa importanti daqs il-mertu jiena naħseb li, eh, li nkunu bilanċjatu għal aħjar mod kif nilħu ftehim ma' ristrutturazzjoni tas-suq tax-xogħol hemm bżonn li eh, nħadmu moħħna meta niġu biex niltaqgħu. Fil-fatt hemm żewġ linji importanti li qegħdin jiġu proposti li dawk li huma favur direttiva Ewropea u dawk li jixtiequ struttura aktar individwali. Jiena naħseb li huwa importanti diskussjoni fil-kummissjoni fil-kumitat u fil-kumitati differenti, gruppi differenti, iżda jiena eh, naħseb li huwa importanti li nilħu ftejji għax inkella nkunu għadin nibatu messaġġ ta' diqa f'dan il-moment tan diffiċli għal ħafna ħaddiema u bħalma qal ir-rapporter Eh, nispiċċa tkun ħasra kbira jekk nispiċċaw b'falliment fuq dan is-suġġett għalhekk mill-grupp eh, tal-PPE jiena naħseb li rridu nistgħu nikkollaboraw mal-rapporter biex nilħu ftehim komuni. Grazzi. Mux ehm, Thomas Mann. is Sur Thomas Mann. Grazzi, Sinjora President. Ovvjament, jena sodisfatt li nkompli wara dak illi intqal Alejandro. Grazzi tar-rapport. Ma neħtiġux l-ideoloġija għanna l-ideoloġija tassu għanna l-prinċipi. Aħna rridu situazzjoni fejn il-persuni ikunu qed politika ċara u tonda illi tista' tgħinhom Inti qed illi ma jistax ikun li l-impjanti ta' produzzjoni fi Spanja, Sevilla ikunu soġġetti għal battalja ma' Rosilheim u Bochum u impjanti oħra ma jridx ikun hemm l-ebda ġlieda bejnietom min hu responsabbli jrid inaqqas kollox u xi ksibna hawnhekk. Garanziji ta' posta xogħol għal bosta snin ma jimplika l-ebda żieda fis-salarju. Dak huwa prezz illi qed iħallsu iċ-ċittadini huma lesti li jaċċettaw. Aħna ma rridu l-impjiegi li jkunu fl-Unjoni Ewropea, imma rridu naraw x'qed jiġri lil mill-Unjoni Ewropea, ma rridu situazzjoni fejn aħna nkun qegħdin nimportaw il-karozzi tagħna minn barra. L-affidabilità ta' impjanti bħal dawk fil-Ġermanja jew fl-Ispanja inkludi fattur ta' produttività. Aħna qegħdin natu niprofdu prodotti ta' kwalità anke jekk forsi jiswew iktar u l-konsumaturi qegħdin igawdu minn dan. Jekk eh, kun hemm min qed jipproduċi prodotti żiena jista' jkun illi l-istat salva permezz ta' bailout U għamnek jeddu naraw illi il-ħaddima jiġu ikkonsultati jina dan l-axar. Kont f'kuntat ma kunsil tal-ħaddima fil-Ġermanja. Li nkunu nafu minn qabel kif ser ikun il-ġejjeni tagħna għal huma huwa importanti għalina għaliex il-ħaddima jkunu jistgħu jaħdmu kif suppost biex jagħmlu t-tranzizzjonijiet meħtieġa u jiksbu l-kwalifiki li għandhom bżonn. U għalhekk bi pjaċiri ngħid li aħna għamilna ħafna biex narfu l persuni u jiena naħseb illi jekk dan sar mela allura dan dawn huma l-aħjar sisin biex nkun nistgħu nibnu fuqhom u nittamaw illi ikun hemm l-emendi meħtieġa illi jressa il-kumitat tagħna. L-Onorevoli Ori. Grazie President, jina dak li kellu xiejt Alejandro. Isna konna f'mas meeting għawnek u mux konna edin nisimaw rapporter jiprezenta rapporti għaw. Tant kienem anqal fil-prezentazzjoni tijaw. Hemm xi punti, xi ftit punti li nixtieq nitkellem dwarhom. Alejandro qal illi dan ser ikun proġett twil. Vjaġġ twil u rridu naħdmu nanticipaw dak li ser jiġri li jista' jiġri nanticipaw il-proċess ta' bidla u nistabilixxu sistemi ta' informazzjoni per eżempju. Iżda għalija il-problema hija li d-dinja qed tinbidel veloċità inkredibbli bħalissa u lanqas u bilkemm għandna ħin nirreaġixxu għal dak li qed jiġri. Mbagħad inti qed aħna għandna naħdmu unilateralment jew inkella għandna nimponu soluzzjoni ġenerali. hemm il-possibilità ta' approċċ unilaterali imma hemm bżonnu dan biex ninfurzaw ristrutturar ta' ċertu tip u biex insalvaw il-post ta' xogħol ta' xi ħadd illi jiena sensja jiena naf illi tweġiba tiegħi għal dan hija le lanqas ħaq. Aħna rridu nipproduċu dokumenti dwar il-dritt, it-titjib ta' dritt għall-informazzjoni, it-titjib tal-arfin, l-arfin espert u l-approċ il rridu nadottaw f'termini ta' soċjetà li qed tinbidel. U koll irridu niproteġu l-interessi ta' kulħadd, kulħadd għandu rwol x'jaqdi hawnhekk. Nitkellmu dwar l-awtoritajiet, il-ħaddiema, u l-kontratturi. Dan ifisser illi jista' jkun hemm segwitu ta' tarif, databases illi jkunu aktar aċċessibbli, forsi aktar flessibbli fir-rigward ta' kif eh, dawn jistgħu jiġu użati. Imbagħad neħtieġu pjan deċenti wkoll li jkun fis-seħħ għaliex fuq livell soċjali dan jista' joffri xi soluzzjonijiet aħjar żgur illi jagħtina flessibilità aħjar. Iżda, kif l-affarijiet jibdew majnaw xi ftit fir-rigward tar-ristrutturar u l-bidla trasformazzjoni tal-kumpaniji jista' jkun illi jkollna konsegwenzi negattivi u ma jibdew jagħmlu affarijiet li aħna ma rriduhomx jagħmlu, jista' jkun li ma jkunux iridu jinnegozjaw. U min-naħa l-oħra jażlu soluzzjoni illi ma tkunx taġi tal-ħaddiema tagħhom. Jina naf li hemm ħafna soluzzjonijiet, ħafna alternattivi disponibbli jina dan ser naraħ birreqqa u anke l-grupp tiegħek sar jagħmel biex naraw kif nistgħu noħorġu b'xi soluzzjonijiet pragmatiċi. U kif nistgħu immorru lilin mill-prattiċi ġenerali, mill-prinċipji ġenerali u kif nistaw nibdlu l-affarijiet hawnhekk. ċatti ħor jixtieq jitkellem? Le, mela allura. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill-kollega Alejandro Serkas, ħabib tiegħi. Jiena naħseb illi il-klim tijaw anke jekk ippreżentati bċertu ħerqa ta' trade unions, ta' trade unionista, huma imkejla sew u jirriflettu l-esperjenza li huwa għandu fl-Unjoni Ewropea. Jiena kont mill-quta mill-opinjoni ta' Sur Thomas Mann għaliex jiena naħseb illi jekk aħna nistgħu nimxu l qudiem u nkunu nafu x'inhi x'inhu xin l-ekonomija ta' suq soċjali, naħseb li Iva, aħna nistaw nibdew din l-inizjattiva. Jekk aħna wkoll nistgħu nibbenefikaw fuq livell Ewropew dan jista' jagħti l-frott tiegħu jista' jgħin hawnhekk. Għanna nitalmu mill-Ġermanja fir-rigward tal-dialogu soċjali u l-involviment soċjali fil-Ġermanja. Anka jekk spiss nippuntaw subajna lehom din mhix kwistjoni fejn nitrattaw biss il-prestazzjoni tal-esportazzjoni, imma nżommu f'moħna dialogu soċjali u koll u nistaw namlu xi progress hawnhekk. Meta l-koordinaturi ħeġġew biex titeħed l-inizjattiva u ma kienu determinati mhux ħażin u forsi ma kienu jafu kemm dan jista' jiġi involut fir-realtà tal-lum jekk taraw il-gazzetti taraw li ċifri u ma tal-waħx. Jina nimmaġna li xi atturi partikolari ser jinvolvu ruhom sew fir-rigward ta' rapport serkas, ma nafxux preżenti hawnhekk fil-kamra, imma naħseb li huma ser jagħmlu l-almu tagħhom biex din l-inizjattiva ma tibdix. Bħala leġislatur minħabba dak li jenna nejdu ġrata sieħa, naħseb li tkun ħasra li natu għom wisq widen jekk naħsbu li hemm xi ħaġa bħal kapital uman fl-Unjoni Ewropea u jekk nasbu li dan huwa qas għall-Unjoni Ewropea, mela allura aħna rridu npoġġu ruħna f'sitwazzjoni fejn din il-ħaġa nkunu nistgħu inħadnu aktar minn qatt qabel. Jiena smajt dwar dan l-argument ta' sussidjarjetà iżda dan l-argument huwa dak li qed jiġi użat minn dawk illi huma kontra l-impjanti ta' produzzjoni Ewropej dawk illi irridu jeqirduhom. Jiena hawnhekk minix nara interess Ewropew. Jekk naraw l-ekonomiji illi dejjem rajnijom l ekonomiji ta' prominenza, illum per eżempju dik Ġermaniża dejjem zammew il-valur miżjut tagħhom fil-katina ta' produzzjoni. Qatt ma telqu din, għat ma bandunawa u dan neħtiġuħ fuq livell Ewropew. Jekk dan namluħ fuq livell Ewropew, mela allura neħtiġu leġizlazzjoni tal-ristrutturar. Għalix jekk dan ma namluħx, dak illi jimmanġġjaw il-fondi spekulattivi jistaw jgħatu vantaġġ l sita produzzjoni fuq ieħor u s-probabli jinvestu li lin mill-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' dan u għalhekk mill-perspettiva soċjali naħseb illi dak li neħtieġu huwa li naraw x'leverage possibbli għandna biex minnu jibbenefika l-interess Ewropew ovvjament dan ma jfissirx illi mhux ser nirrispettu is-sussidjarjetà imma kieku hawnhekk tot is-sussidjarjetà biss mela allura kulħadd ikun jista' jkattar il-monopolji tiegħu fejn jaqbillu u l-Unjoni Ewropea ma tibbenefikax Meta wieħed jindirizza il-proposti illi qed jagħmel is-sur serkas permezz ta' konsultazzjoni tal-ħaddiema u informazzjoni naraw illi tingħata enfasi speċifika fuq l-ristrutturar. Hemm ħafna f'termini ta' leġiżlazzjoni dwar l-informazzjoni lil ħaddiema Iżda l-aħħar li ġiet l-aħħar darba li ġiet adottata leġislazzjoni fil-ħin tal-vot, id-delegazzjoni tiegħi soċjalisti Franċiżi ħasbu li m'għamlux biżejjed. Wieħed minn nuqqasijiet kien in-nuqqas li wieħed jitratta il-proċessi ta' ristrutturar. Ma rridux narġaw niftħu il-dokument kollu dwar l-informazzjoni tal-ħaddiema u il-konsultazzjoni imma iwa ejjew nieħdu din l-opportunità biex nippuntaw subajna lejn dan in-nuqqas fil-proċessi ta' ristrutturar. Dak kollu li kelli xinejt, ngħid, jiena kuntenta ħafna b'dan id-dibattitu nittama li tkun xi ħaġa ta' produttività. Hekk jogħġbok rapporter. Kien. Il-kollegi nisperi permettu li nibda mod amikevoli meta, meta jina ettaraw li ħafna passjoni minix qed inkun ta' trade unions, minix unionista, anzi l-unions għallu li qed inkun fraġli ħafna u din hija passjoni li dejjem miegħi fil-ħajja hija kważi kważi eh, seħta għalija. Jina naħseb li l-Europa palissa tinsaf moment meta il-politiċi edin niġu mitluba li natu ċertu soluzzjonijiet, mux klim biss imma soluzzjonijiet u jena naħseb li il-mandat tiegħi ħaj jintem ħażin ħafna jekk għas ma nippruvax eh, li naqsam mal-kollegi tiegħi li naħallu Ewropa naqra aħjar, naqra iżjed salvagwardjata għal dik li huma l-prinċipju l-valuri tagħna, kwistjoni ideoloġika ma prattika tkellim dwar Opel u affarijiet oħra nista' nsemmi mint elf ħaġa biex nurikom li hawnhekk qed nitkellmu fuq nies, fuq irġiel, fuq nisa, fuq eh, irħula, fuq bliet li jinsabu friskju u jħossuhom waħedhom abbandonati f'dinja fejn diġà ma jaħsbu li ma jiswew għal xejn. Għalhekk għandi il-passjoni, il-passjoni f'kollox. Eh, fil-futbol u kollu, faffarijiet oħra li l-lum il-ġurnata forsi ma nadnix e, namel passjoni. Palma għal Thomas għanna bżon ta' ristrutturar iżjed intelligenti, mux tal-xtellu kew l lemin iżjed intelligenti fejn kważi kważi ikkunem kullħat, fejn fej jirbaħ kullħat, ġvini l-ħaddim għal-intraprizi. Jena użajt ħafna ħin biex najdilkom xġara fabrika ta' Zaragoza e, fejn ristrutturar sar tajjeb. E, U xista jiġri figurela Saragossa jekk ir-ristrutturar isir ħażin. Iġbiri din hija sitwazzjoni mhux biss għal intrapriża ma' reġun eh, u jew pajjiż, jiġifieri jekk ikun hemm in-nies li qegħdin sempliċi labu eh, għal dak li huwa pereżempju il-borża eh, bl-isma' u affarijiet bħal dawn. L-importanti huwa li neħu ftehim bejnietna jiena marriċ li dan id-dibattitu isir dibattitu partitarju ideologiku, jina rrit soluzzjonijiet, jina miftuħ għat t-tip kollu li jista' jkollna u ħafna nis qegħdin jaħdmu fuq dan it-tekst u jina ħan id-diskuti mal-shadow eh, rapporteurs, ħan id-diskuti ma' kulħadd. L-unika linja ħamra tiegħi hija li l-affarijiet ma jistax komplu kif inhuma, għax affarijiet kif inhuma huwa li tlifna 10% f'erba' snin tas-seta industrijali tal-Ewropa. U ma nistawx najdu li f'ġenerazzjoni ħan ispiċaw desert industrijali. Aħna ma nistawx ma nikkonsidrawx il-nies kollha li huma involuti meta niġu biex nieħdu d-deċiżjonijiet fuq dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna Veronika bħalma taf, eh, inti taf sew li ħanamlu dialogu kostruttiv, aħna nistaw naslu għal-ftejim, naħseb iva nistaw naslu għal-ftejim u jiena ħan impenja ruħi biex nagħmel dan u mbagħad il-ħabib tiegħi sarori ħajkollu kontraparti fijaj fija. U nittama li ħatwassal ħafna affarijiet għaliex ħanistennik biex nitkellmu fuq affarijiet prattiċi, grazzi. Très bien. Alors, euh, nous allons ouvrir un délai de dépôt d'amendement. Euh... Mela, l-iskadenza l-emendi ħatkun skadenza raġonevoli għandkom sa' 9 ta' lulju f'nofsinar u b'dan il-mod imbagħad inkunu qegħdin neżaminawhom fi 17 u 18 ta' settembru blan li jkollna vot fil-kumitat fit-8 u 9 ta' ottubru. Kif ukoll mbagħad vot fil-plenarja jekk ikun possibbli f'Novembru l-ewwel sessjoni ta' Novembru. Issa jgħaddu għall għal punt numru 17 fuq l-agenda tagħna U issa ngħaddi l-kelma għal konsiderazzjoni tal-la bossa opinjoni li sinjura Ronzulli din hija opinjoni għal Kumitat Imko fuq id-direttiva tal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u l-kooperazzjoni amministrativa permezz tas-sistema ta' informazzjoni tas suq intern. Naddi l-kelma lilek. Grazzi, Signor President. Mela, Id-direttiva bħata palissa tar rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali ġviri dik tal 36 tat vantaġġ doppju kemm għal ħaddiema kif ukoll għall intraprizi Din eh, waslet għal mobilità tal ħaddiema kwalifikati kif ukoll eh, kontribwit għall appoġġ ta' servizzi transkonfinali. It-tneħħija ta' ċertu ostakli għal mobilità kif ukoll għal bini tal-suq intern eh, stimulat aktar kompetitività kif ukoll ħolqot impjiegi ġodda. Iżda minkejja dan ir-rata ta' mobilità ta' professjonisti fiħdan l-Unjoni Ewropea għadarata rata baxxa u skont li l-Eurobarometer huma biss 28% ta' ċittadini Ewropej li jikkonsidraw il-possibilità li jitrasferixxu ruhom eh, barra minn pajjiżu biex iwettqu il-professjoni tagħhom anke minħabba il-problemi li huma marbuta mar rikwalifikazzjoni professjonali. Il-mobilità twassal bħalma nafu għal zida notevoli ta' arfin bejn l-istati membri u din tista' tittejjeb ukoll permezz ta' approċċ komuni li jista' jassigura eh, kwalità aktar għolja ta' korsijiet ta' taħriġ u eh, edukazzjoni il-professjonijiet edin jaġġornaw ruħom il-ħin kollu u edin anka jaċċettaw ċertu kwalifiki li eh, jitolbu eh, għarfin speċifiku speċjalizzat. Il-sistema ta' bħalissa ta' rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għalhekk jitlob aġġornament biex jiggarantixxi aktar flessibilità rikonoxximent effettiv ta' kompetenzi ta' professjonisti kif ukoll naqis fl-ispejjeż amministrattivi. Il-Kumitat Il-Kummissjoni tipproponi eh, li konna reviżjoni li tista' twassal għal eh, biex naraw nerġaw dawn il-kwalifiki professjonali u inkunu nistgħu nimlew il-vojt ta' ċertu pajjiżi fejn hemm nuqqas ta' persuni kwalifikati f'ċertu waqsma speċifika speċifiċi. L-elementi innovattivi f'din il-proposta huma ħafna, naħseb li żjed ħaġa importanti hija dik tal-karta eh, tal-identità professjonali tal-Unjoni Ewropea Ah, u qed eh, tipproponi l-introduzzjoni propju ta' din it-tip ta' karta ta' identità li huwa strument li jippermetti rikonoxximent aktar sempliċi u maġġel tal-kwalifiki u kif ukoll ta' ista spejjeż amministrativi per eżempju biex wieħed eh, jiċċertifika diplomi differenti. Parlament Ewropew xtaq ifakkar li l-15 novembru li għadda f'rapport għal eh, ftuħ minn ġdita jew biex jerġejħu eh, li xpruna issu intern votat pozittivament, vota pozittivament għal riżoluzzjoni fejn ġi enfasizzat li din it-tip ta' karta tal-identità professjonali volontarja tista' tkun strument effettiv u utli biex jgħin il-mobilità f'ċertu professjonijiet. il il-Kummissjoni qed tipproponi eh, l-introduzzjoni ta' din it-tip ta' karta ta' identità fuq bażi volontarja u tħalli libertà lill-Istati membri li tażel eh, eh, ma' entità toħroġa din il-karta ta' identità L-opinjoni tiegħi għal din il-karta tal-identità Ewropea hija li din issir obbligatorja. Wara li għamilna studju tal-impatt, evaluazzjoni tal-impatt, biex jara x'inhuma l-vantaġġi effettivi li se jkollha din il-karta tal-identità kif ukoll wara li evalwajna l-ispejjeż u il-ħinijiet meħtieġa jina naħseb li l-introduzzjoni obbligatorja ta' din il-Karta tal-Identità Ewropea meta qabla ma' dik fuq il-bażi volontarja jekk tkun obbligatorja Anzi, jekk tkun fuq bażi volontarja l-istati membri bażikament ma jkollhom lebda raġuni jew ma jiġux imħeġġa biex jadottawa din il-karta tal-identità. Din il-karta tal-identità professjonali Ewropea jistgħu naqsu l-ispejjeż tal-professjonisti li kollhom iħalsu eh, għal eh, rikonoxximent tad-diplomi tiegħu. Per eżempju, nagħtikom ftit informazzjoni, eh, infermier biex ikollu rikonoxximent ta' titlu jonfoq 140 er, euro fl-Awstrija 200 fl-Irlanda jew l-Ungerija u 300 fil-Finlandja. Inġinier jista' jħallas 100 euro fil-Polonja u e, terapista jista' jonfoq anka 600 euro fil- postijiet oħra, ġifiri l-affarijiet huma zbilanċati lan huwa li il-proċedura tkun aktar sempliċi u maġla. Jiena il-proposta tiegħi kienet ta' erba' ġimgħat b'differenza mill-Kummissjoni li qed tipproponi biss ġimatej. Iżda jiena naħseb li huwa ftit wis bħala perjodu ta' żmien ġimatej. Minn barra dan, il-proposta tiegħi hija li eh, il- situazzjoni sir aktar trasparenti għax jiena nipproponi li neliminaw mill-proposta eh, tal-Kummissjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni tajt li wara li għaddu ġimatej jekk ma jkunx hemm risposta wieħed ikollu dritt għal din il-karta tal-identità ma naħseb li anka għal dik li hija il-makro burokrazija kbira li hemm naħseb li bil fors li ikkonna eh, autorizzazzjoni għaliex dan it-tip ta' jekk ma jitirċivix risposta toħodha xorta ma twassalx għal trasparenza. Kull talba se tiġi reġistrata fis sistema ta' informazzjoni tal-su intern u li l-istati membri huwa moti il-libertà ta' għażla tal-kriterji li fuqhom tindividwa x'inhi l-professjoni tiegħek u għalhekk ikun hemm eh, ħruġ eh, prioritarju ta' din il-karta tal-identità professjonali. Mela, fl-opinjoni tiegħi jiena nissuġġerixxi li għal dak li dik li għal ħruċ prioritarju Min tal-inqas irid ikun hemm tliet kriterji ġifiri li l-professjoni hija regolamentata minn tal-inqas jew Eh, fi ħames stati membri u anka aktar li l-professjoni għanda potenzjal kbir ta' mobilità, per eżempju l-infermira, kif ukoll l-eżistenza ta' eh, interess kbir minnaħa tal-professjonisti ġifiri dawk eh, li huma f'din il-kategorija. Sa dwar il-ħruġ mhux bi priorità ta' din il-karta tal-identità din tiġi proposta kemm għal professjonijiet regolamentati ġifiri periti, inġinier, eccetera, Iżda u koll għal dawk li mandomx regolamentazzjoni fuqhom, per eżempju, il-gwidi turistiċi mhumiex marufa fl-istati membri kollha bħala professjoni. Issa punt ieħor fundamentali huwa dak ta' l-aċċess parzjali tal-professjoni. A' bażi tal-ġurisprudenza tal-Orti tal-Ġustizzja l-Kummissjoni tipproponi li tintroduċi fid-direttiva l-kunċett ta' aċċess parzjali. U ma tjajdu li dan l-istrument jista' jgarantixxi ċertezza legali akbar għal professjonisti per billi tigarantilhom il-possibilità li jwettqu l-professjoni tagħhom mingħajr neċessarjament joqogħdu jwettqu xi programm ta' taħriġ jew edukazzjoni biex jikkompletaw aktar il-professjoni tagħhom. U dejjem skont il-Kummissjoni l-Stati Membri jistgħu jirrifjutaw dan l-aċċess parzjali jekk ikun hemm raġuni eh, raġuni eh, speċifika. Skont il-Kummissjoni, l-unika ħaġa imperattiva li ħaġa importanti hija dik li għandix taqsam ma' s-saħħa pubblika. Jiena fl-opinjoni tiegħi li nsemmu biss is-saħħa pubblika qed nirriskjaw li nillimitaw il-kamp biss għal professjonijiet partikolari, ġifieri dawk li għandhom x'jaqsmu propju il-saħħa pubblika. E, tobba, l-infirmieri, paramedics, eccetera. Għalek jina nemmen u għalek għaw il-proposta tijaj. U anka il-qorti tal-ġustizja kienet fil-fatar fet raġunijiet oħra jina nħos li għanna nżidu aktar, ġviri l-istan tawluwa. Sabiex il-refute tal-aċċess parzjali jista' jaffettwa professjonijiet oħra u koll, ġifri kunem e, eh, raġunijiet oħra, per eżempju, is-saħħa pubblika, il-ħarsien tal-konsumaturi, l-ordni pubbliku, sistema ta' sigurtà tal-ikel, ecc. Affarijiet oħra, mbagħad eh, naċċetta jekk għandku xi pariri xtuni. Punt li ieħor tar-rapport huma ir-rekwiżiti minimi tal-taħriġ Il-modernizzazzjoni tal-leġizlazzjoni hemm bħalissa tgħaddi mill-aġġornament ta' rekwiżiti minimi ta' taħriġ huma neċessarji biex wieħed jikkonsidra l-evoluzzjoni tal-professjonijiet li huma marbuta mal korsi ta' taħriġ. Dan huwa punt li punt jaħraq għal oħrajn. U dan jaffettwa l-aktar il-qasam tal-infermiera u l-obstetriċi il-Kummissjoni tipproponi li ikun hemm passaġġ minn 10 snin ta' taħriġ għal 12 sena, ġifieri 12 sena ta' taħriġ għal dawn it-tip ta' professjonijiet diġà isseħħu fi 24 stat membru. Għalek fuq dan il-punt palma qed qabel hemm ħafna reżistenzi li qed jaslu l-aktar mill-Ġermanja. <laughs> Sur Thomas u saċertu punt anka mill-Lussemburgu. Għalix fil-Ġermanja l-Lussemburgu huma għandhom taħriġ ta' 10 eh, u 11 sena rispettivament meta mqabbel mal-12 sena li proposta mill-Kummissjoni. Issa, l-opinjoni tijaj tijaj ma vera personali wara li li ħafna snin eh, nex l-isptar qabel ma bdejt din il-professjoni, jena naħseb li għanna nżommu 12 sena. anka l-Assoċjazzjoni Ewropea ta' dawn il-professjonijiet, ġifiri 34 grupp ta' assoċjazzjoni eh, nazjonali taqbel eh, mal-proposta tal-Kummissjoni u dawn inkludu anka assoċjazzjoni ġermaniżi, assoċjazzjonijiet eh, ġifiri hemm eh, membri Eh, Ġermaniżi ta' din l-assoċjazzjoni li jaqblu ma' dawn it-12 sena. Issa dwar il-rekwiziti minimi fil-ġemat li ġejn il-Kummissjoni Ewropea se tikkonkludi il-valutazzjoni teknika ta' ħassess fuq il-kwalifika tal-personal eh, tal-infermiera li tarreċ fil-Polonja Rumanija fejn it-titli tal-istudju inataw qabel l-2004, ġifri qabel ma daħlu daħlu dawn iż-żewġ stati membri fl-Unjoni Ewropea fejn it-taħriġ qabel l-2004 ovvjament kien ħafna inqas minn 10 snin. Issa dwar il-miżuri ta' kumpens, kull stat membru għandu l-possibilità jekk jikkonsidri li hemm eh, il-bżonn li idaħħal miżuri ta' kumpens, ġifiri biex kompensaw għal ċertu affarijiet jekk ikun hemm noqqasijiet fid-diplomi u t-taħriġ. Il-proposta tiegħi hija li l-mekkaniżmi tal-verifika tal-kompetenza kem eh, kemm tat-teorija u tal-prattika jridu jgarantixxu u jibrispettaw il-prinċipji ta' trasparenza u l-imparzjalità għalhekk ma jridux ikunu għad diskrizzjoni ta' ħadd. Minn barra dan id-deċiżjoni eventwali ndaħlu miżuri, miżura ta' eh, kompensatorja dal-waqt lesta, dal-waqt lesta. Ija xi ħaġa li trid tiġi mid-dettall, ġifiri, eh, problema partikolari hija il-lingwa. Mbagħad hemm problema oħra eh, li għandha xtaqsam man notara li il-Kummissjoni qed tipproponi li ddaħħal kompletament, ġifieri li tinkludi F'din id-direttiva, ovvjament, eh, il-maġġoranza tal-Stati membru ma jaqblux ma din l-inklużjoni, allura sħan semmija sempliciment, mbagħad l-apprentistati imħalsa u l-esperjenza professjonali tista' tittieħed minn dawn l-apprentistati. Umbat dawk il-one-stop shops li ħajna ħajsiru kol ċentri ta' għajnuna u konsulenza. Għala, eh, kelli naqta ħafna affarijiet, ma rixtieq infakkar li l-iskadenza tal-emendi huwa l-10 ta' Lulju f'nofsinhar. Grazzi, Lucia. Nesti nisimaw k'sija tu sija attwal, iżda sfortunatament ma tantx fadlinna ħin. Għanna erba nies, erba persuni xtiqu jikkommentaw, jitkenmu. Kuħat għandu żewġ minuti. Tistaw taqblu li titkellmu għal żewġ minuti, mhux aktar? Mela, grazzi ħafna, fil-qosor ħafna. Grazzi l-rapporter għal din l-opinjoni. Jien ukoll qed naħdem eh, fuq dan id-dossier Fimko U ħan ikkummenta fil-qosor ħafna fuq ċertu punti li għajmet il-rapporter, mela l ewwel net. Fuq din il-karta tal-identità professjonali. Anka jekk jiena naħseb li xi ħaġa ta' tentazzjoni li tissuġġerixxi dak li qed tajt inti li ssir volontarja ma naħsibx hija fattibbli u l-imkot sejrin f'direzzjoni oħra. Limko fil-fatt qed jissuġġerixxu li l-karta tkun volontarja, ma forsi nistgħu niddiskutu aktar fid-dettall għaliex mhux daqshekk sempliċi li din tiddaħħal minn ġurnata l-oħra, tieni net fuq eh, l-aċċess parzjali din hija diskussjoni verament diffiċli aħna narfu il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, iżda rridu nifmu koll il-problemi prattiċi partikolarment fiħdan il-kura tas-saħħa. Iżda dan huwa punt ieħor naħan iġu lura fuq jiena xettika ħafna fuq dan l-aċċess parzjali b'mod ġenerali, iżda ħajkonna insibu l-aħjar bilanċ. Fuq il-periodu ta' żmien naħseb li għandek punt validu dan huwa e, punt li tqajjem minn numru ta' professjonijiet li il-periodu ta' ġimatej mhuwiex realment possibbli u ma jħossu li dan jista' jwassal għal rifjut tal-appoġġ ta', ta din l-applikazzjoni il rikonoxximent. Iġviri forsi għandek raġuni, erba ġemat aħjar. Ħana għafaw għalissa, grazzi. Thank you very much indeed. Marian Harkin, for two minutes. Grazzi ħafna, l-onorevoli Harkin għal zewġ minuti. Mela l-ewwel net nixtieq nitkellem fissem sem Nadja li għaxadu sfortunatament ma setax tkun hawn illum. L-ewwel net tixtieq tirringrazzja l rapporter ħidma tagħha li tappoġġa l-introduzzjoni ta' din il-karta professjonali Ewropea iżda taħseb li għatem xi dubji fuq il-kontenut u l-opportunitajiet għal din il-karta l-għan ta' din il-karta ta' identità għandha tkun li nifukaw fuq pis amministrattiv inqas kif ukoll spejjeż amministrativi inqas. Iżda jien mhix ħadd appoġġa l-idea li iżid Eh, l-edukazzjoni ġenerali sa 12 sena, forsi din hija xi ħaġa li nistgħu naqblu mal-Ġermanja fuqha fil-qasam tal- ehm, kura tas saħħa minħabba il-problemi li hemm eh, għal l-infirmiera u l-qwibel. Għandi żewġ kummenti fis-smiesa. L-ewwel nett, ir-rapporter tkellmet dwar il-karta tal-identità professjonali Ewropejn, naħseb li probabbilment hija idea tajba iżda għen oqdu attenti jekk qed titkellem fuq il-professjonisti tal-kura tas-saħħa speċifikament, fl-opinjoni tiegħi mhux biżejjed li tillist tagħmel lista tal-kwalifiki biss jew li din tkun disponibbli għaliex għandna ċertu sitwazzjonijiet u kellna fl-Irlanda u naf li kellkom l-istess sitwazzjoni fl-Stati membri fejn il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jivvjaġġaw minn stat membru għal ieħor jista' jkun li f'ċertu stat membru ma jistawx eh, jaħdmu f'dak il-qasam u din l-informazzjoni mhijiex disponibbli. Naf li din għadha l-bot imma naħseb li tiġi konsidrata bħala li tiġi inkluża. Hemm kwistjoni fl-Irlanda fuq it-taħriġ għat tobba għanna programmi speċifiċi fejn xaħat li diġa għandu kwalifika ġifiri eh, graz marbut ma disciplina simili jistaw jikwalifikaw bħala tabib wara erba snin ta' taħriġ huwa simili ħafna għal dak li huwa disponibli eh, fl-Istati Uniti, fil-Kanada u fl-Awstralja u jekk ir-rekwiżit ta' ħames snin ħaj jiddaħħal ħajoħloq ħafna problemi għalina. Iżda din xi ħaġa niġu lura u niddiskutuha aktar u dimu forsi niproponu xi fuq dan. Grazzi ħafna. Mela Lidja, tista' titkellem finqas minn żewġ minuti? Issa, fil-Ġermanja, din il-kwestjoni jiġri li nċaqlqu minn 10 sa 12 sena, din ħadd toħloq problemi għal eh, infirmiera u ibel fil-Ġermanja għaliex aħna għandna sistema tajba ta' eh, gwida fil-Ġermanja, sa' ovvjament hemm xi nuqqasijiet Aħna dak li nixtiequ nagħmlu huwa li nippruvaw nkomplu b'din is-sistema u nużaw l-partijiet l-aktar eh, b'saħħithom tagħha irridu nassiguraw li xorta waħda tingħata il-kura. Forsi nistgħu nsibu kompromess assoċjazzjoni internazzjonali tista' tgħid xi ħaġa Eh, speċi eh, minn tal-inqas 10 snin. b'dan dan imot ikunu mixin fid-dirett l-istess direzzjoni, dan ikun kompromess importanti għalina u jina ċert li ħajkun hemm xi emendi proposti li jistgħu jgħinuna b'dan il-mod. Issa qed nara li jiena domt minuta biss. Is-Sur Christiansen issa. Grazzi ħafna għal dan la bozz Ħaniprofa nitkellem finqas minn minuta. Mela dwar l-aċċess parzjali jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna mhux biss fil-qasam tal-kura tas-saħħa u tal-edukazzjoni, iżda wkoll e, eh, fuq oħra pereżempju fi kwalunkwe settur li għandu xi periklu u li għandu bżon taħriġ speċjali. E, di tal-karta tal-identità e, professjonali t-ġobna li tkun obbligatorja palma hemm f'setturi oħra u fl-ħarnet. Aħna rridu naraw kemm jagħmel sens li neliminaw ir-rekwiżiti lingwistiċi huwa fundamentali li wieħed ikun jista' jitkellem il-lingwa tal-pajjiż li ħajkun ħa jaħdem fih, partikolarment fil-qasam tas-saħħa. Irna xil nirbaħlek il-ħin tijak b'5 sekondi. Ole, oh, prosit. Kont Ole, oh, naf li inti impenjat ħafna għal futbol u issa naddi l-kelma l-rapporter. Jina smajt il-kulħat mandi xej xinajt mela nistaw naddu għal-punt li mis. Grazzi ħafna. Mela l-iskadenza għall-emendi se tkun l-10 ta' Lulju f'nofsinhar. Naħseb li sja Lidja semmieta di. Għanna dir kelma sal-Presidenta.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 fil-bidu tal-laqa tagħna le wara l-votazzjoni ċerti xtieq tirringrazzja l-interpreti u dawk li baqgħu hawnhekk sa l-aħħar tal-ġurnata. Narakom għada il-lejla tajba.